Uh, good morning, colleagues. Um, l-odwa tajba ziz kollegi, mela jina permettejt naqriktar ħin, sabiex ikon aktar membri fil-kamra, pero nixtilkom l-odwa tajba u natuftuħal din is-sessjoni b'mod partikolari għal-reporter Sir Njura Skanjetti li għedawnek fil-ħin u nittama li ikonaw prezenti aktar shadow rapporters ħan nixtieq nsemmilkom xi numru ta' aħbarijiet imma ħana melek iktar tard. Għaliex għandi xi punti mill-koordinaturi nixtieq ngħidilkom, però nixtieq li jkollna aktar membri preżenti fil-kamra. Għalhekk dan it-tant ser nkomplu bl-agenda tagħna u nisimgħu mis-Sinjura Kanjetti dwar is-sigurtà tal-provista tal-gas. nagħti til-kelma li Shadow reporters u naħseb l-unika lista, l-unika raxedaw rapporter li qed naraw nek huwa sur Trian Idris. Pero qed nistennew li Sinjura Gephardt ukoll, ara Sinjura Gephardt qed hawnhekk u s Sur Sivic. Ġifri hawnhekk kol manna kol ma qed nara membri supplementari mhux qed nara bħala shadow reporters, ġifri skużani jekk jiena injirajtek Sur Sivic. Aħna għandna wkoll l-Sur Vinwar, il-Head of Unit tal-Politika tal-Enerġija mill-naħa tal-Kommissjoni mill-DG Enterprise u Sur Plimishlav, l-uffiċjal ta' din l-istess politika. Pero mux jgħat prezenti għalissa, ħajkun maħna forsi iktar qoddim. Umbat għanna il-konsil u l-konsil ovvjament jistaw jikontribuxxu wkoll. Mela, Signora Kalnieti, nix intik kil kalma sabiex tajdinna dwar il-proposta tijak Eh, rapporti għak dwar il-proposta tal-Komissjoni. Iva, grazie sur President. Mela, Ir-riflessjoni tiegħi fuq din l-opinjoni jiena naħseb li din hija importanti li nikkonsidraw erba' kwistjoni prinċipali. L-ewwel ir-rwol tal-gas naturali u l-imprizi marbuta magħhom. L-ispirtu ta' dan ir-regolament u li nindirizzaw il-provista ta' il-kriżi tal-provista tal-gas fuq tliet livelli. L-ewwel net għandna s-suq, it-tieni l-istati membri u t-tielet hija l-komunità. Flimkien mal-kollegi tiegħi, jiġifieri ma' shadow rapporters, għanna ikkonkludejna li dan il-prinċipju ta' tlet livelli ma kienx artikola b'mod preċiż biżejjed għalhekk hemm ħtieġa li nikkjarifikaw ir-rwol u responsabilità tal-kumpaniji biex niprevjenu u nelbu il-kriżi. It-tieni punt. Jina trittajt mal-kwistjoni tal-protezzjoni tal-klijenti. Aħna proponina nikkwalifikaw l-ambitu tal-konsumaturi klijenti li l-protezzjoni tagħhom tista' tiġi motija b'mod garantit. Inkella huwa importanti li l-ambitu ta' dawn il-klijenti għandha tkun l-istess f'kull stat membru. Għaliex inkella jekk ikonna livelli differenti f'stati membri differenti, jistan jista' jkun ostaklu għal kooperazzjoni reġjonali għall allokazzjoni ta' spejjeż u anki prinċipju ta' solidarjetà. Nixtieq ukoll nisħaq fuq il-fat tar-rwol ta' prioritarju tal-mekkaniżmi ta' swieq anki fil-situazzjoni ta' krizi, miżuri li huma bażati fuq li mhux bażati fuq is-swieq, pereżempju fuel switch, eh, dan għandu jkun kollu rifless fil-pjanijiet ta' emerġenza u preventivi, pero użati biss fil-każ ta' emerġenza meta il-miżuri bażati fuq is-suq ikunu użati kollha. U l-aħħar punt, trasparenza u skambju ta' informazzjoni. Il-kollegi tiegħi u jiena stess appoġġajna ħafna l-mużuri li ġew eh, eh, meħeġġa minnaħat tal-Kommissjoni bħal skambju ta' informazzjoni u mekkanizmu ta' rapportaġġ. Mela, kif nistaw nimxu l-qoddim? Mela, waqt li ħana nipreparaw biex nadottaw l-adozzjoni ta' din il-proposta f'Diċembru jina li kon aktar kjarifika fuq numru ta' kwestjonijiet u għalhekk nistieden li shadow rapporters biex jinaqdu miegħi f'din ir-riflessjoni. L-ewwel qabel kollox rigward id-drittijiet tal-konsumatur. Aħna rajna li l-proposta preżenti bl-amenda ħamsa forsi teħtieġ aktar elaborazzjoni mbagħad definizzjoni ta' klijenti protettivi. jista' jkun hemm interpretazzjoni differenti uħud iridu definizzjoni ta' klijenti protezzjoni għal klijenti li tkun iktar miftuħa u inqas riġida. It-tielet punt rigward l-iskambju ta' informazzjoni. Stati membri xorta waħda għadhom għandhom ġaqsek ħeġġa li jinformaw il-Kummissjoni dwar il ftejn internazzjonali tagħhom. Għaliex kumpaniji ma jafdawx is-servizzi tal-Kummissjoni, forsi il-kwistjoni li jekk din il-problema tiġi risolta fuq livell ta' stati membri bati batu l-informazzjoni tagħhom eh, li kommissjoni miġbura l-kol fl-imkien. Il-proposta tista' tkun ukoll marbuta mal-pakkett intern dwar l-enerġija. Nixtieq ngħid ukoll li ġeneralment aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni Nilqaw li l ġimgħa li għaddit il-Kunsill stiden il daw kollha interessati biex jimplementaw mezzi ta' emerġenza u mekkanizmi oħra kif u din Il-Kunsill ukoll ħeġġeġ li din dan din proposta da tiġi ta' kemm jista' jkun malajr. Pala ex diplomata, diplomata jiena naħseb li il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għandu ikollu is-sem tiegħu fuq dan ir-regolament. Minħabba li aħna l-fatma li aħna mafusin bil-ħin, il-limitajt l-ambitu tal-amendi u fukajt principalment fuq il-kwestjoni ta' eh, kwestjoni rilevanti għal kumitat tal-imkon. Ixtieq infakkar li l-data ta' skadenza biex wieħed iressa l-amendi hija 11 ta' Novembru, ġifir f'nofsinhar. U jiena nixtieq nistieden ukoll il-Shadow Rapporters għal laqa fid-disa ta' filgħodu Fi 11 ta' novembru biex iqablu il noti u jkollna dozzjoni aktar tajba ta' din il-proposta. Kintom tistax kunu preżenti jekk joġobkom asmu x-xogħol tagħkom u id-delegaw bejnietkom. Jiena nixtieq nħeġġeġ ringrazzja nringrazzja wkoll il-kollegi kollha taħħo kolla għall-opinjoni tagħhom kif ukoll daw kollha li jgħinuni u l-assistenza li tawni. Grazzi. Uh, well, thank you very much indeed, Mrs. Caniete, and congratulations. Grazzi tassew, nifraħlek ukoll fuq eh, l-ewwel fost eh, il-ħafna rapporti li beħsibek tipparteċipa fihom u anki l-interess li jurejt Jina sab li dinja opinjoni minn dan il-komitat, ġifri ħana qed nifukaw fuq eh, kwistjoni li huma importanti għal dan il-komitat, ġifiri sigurtà tal-proviża tal-gas, il-protezzjoni tal-konsumaturi, għax dawn huma kwistjonijiet li aħna nistgħu noħolqu nagħmlu impatt f'dan il-komitat, ġifiri grazzi tassew għal dan. Issa, fuq il-lista ta' kellima tiegħi għandi Shadow Reporters, is-Sur Civic, is-Sur Transafilides. Għaw xi kollegi oħra li xtiju jitkellmu, is-Sur Schmidt. Għaw xaħtiħor, Iva, Signor Gephardt. Is-Sur Sivic, jek joġbok. Grazzi tassel, Sur Chair. Nishti immur kem xiektar li lin fil-fdak li għalet fil-fatti rapporter. Nishti nżit najt li aħna kena numru ta' diskussjonijiet, konsultazzjonijiet, smajna u kol il-ħna minn partijiet interessati u gruppi ta' interessati ta' konsumaturi. U anki minn negozji, produtturi tal-gas u distributuri tal-gas. Ġifiri din, dan kien kena xogħol intensiv u kena kuntatti tajbin, kena rappresentanti mill eh, tal-kummissjoni. Aħna nafu aktar dwar dan is-suġġett illum il-ġurnata nafu xinu il-bazi prinċipali, pero ċertu oqsma fejn jider li hemm differenzi ċari. Nixtieq kolna me referenza għal dak li għadha kif qalet ir-rapportier, però permettini nfakkarkom li meta aħna kellna dibattitu fuq dan is-suġġett ġi konkluż hawnhekk li Ir-rapport huwa importanti għal żewġ raġunijiet. Mela, l-ewwel net il-provista tal-gas naturali hija importanti għaliex xid domanda qiegħda tiżdied. U mbagħad in-nuqqas ta' provvista li wieħed jista' joqgħod fuqha qed tiġi użata bħala eh, arma politika u fil-xitwa dan qed jiġi użat minn ħafna produtturi nies jitkellmu dwar l-epidemija tal-influenza, ġifri jek inti torbot it-tlet fatturi kol flimkien, ta' bilħa din tkun kwistjoni urġenti u anki serja. Speċifikament fuq din il-proposta issa, għandi kommenti rigward żewġ amendi li tresqu u nishti li aħna nkomplu nadmu fuq daw l-amendi. Amenda numru 3. Din qed tipprova tissekura aktar il-klijenti direzzjoni li jtniħdu hija tajba, pero mhix biżejjed. Naħseb li rridu nkunu aktar espliċiti hawnhekk u nixtieq naħdem aktar f'dan il-qasam għaliex id-definizzjoni fija nfissa serturi kemm aħna interessati f'dan is-suġġett. It-tieni punt li nixtieq ngħaddi huwa marbut ma' Amenda numru 5. Il-rapportera hawnhekk qed titkellem fuq li ninformaw dwar il-prezzijiet Jiena naħseb li din hija huwa pass fid-direzzjoni tajba, però forsi ma tmurx daqshekk lil hemm biżejjed. Mela, ippermettu li issa nippreżenta ċertu kummenti speċifiċi li jistaw isseħħu jew narawhom f'ċertu amendi sakemm aħna ma nilħqux kompromess. Mela ejja nħarsu li artiklu numru 10 punt wieħed fejn situazzjoni ta' emerġenza tiġi definita. Fil-proposta tal-Kummissjoni jintqal li f-stazzjoni ta' emerġenza din għandha tiġi dikjarata minn iktar minn stat membru ieħor u minn negozjati li nażammejt jidher li kun tkun ħaġa naturali li situazzjoni emerġenza tiġi dikjarata minn stat wieħed biss u mhux minn bosta. Però għal minn irid tkun hemm eh, din tintlalab minn stat membru wieħed. Wieħed jista' jimmaġina li pajjiż wieħed jista' jħoss li hemm problema partikolari u jitstennew kooperazzjoni minn stati membri oħrajn. Punt iħor, punt 7.5, fejn il-prezzijiet qed jirġgħu jiġu diskussi. Nasab hawnhekk għandna differenza pjuttost ċara. Jiena nemmen fissu, nemmen li għandna nibħallu li issu suq jaħdem kemm jiflaħ, pero f'dan il f'dan il-punt nixtieq niproponi il-lingwaġġ li ser ngħid. Wara il-lingwaġġ li diġà hija temmek jekk kif inhu Wara l-kelma commodity nix nżid il-kelma dal klim l inglis Exercise of solidarity between member states and relevant public service obligations. In the event of crisis, the member states shall take all measures preventing ex excessive increase of gas prices for households protected and vulnerable customers. E, to, to, to chyba jest jasne, o co tutaj chodzi, więc nie, nie bardzo jest to... Jena naħseb li dan huwa ċar, għalhekk m'għandniex kummenti minnaħa tiegħi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 Uh, consumers uh, from excessive price increase. Uh, to są uh, trzy... Uh, Down. ma tlet ammendi ma importanti għal gruppi politiċi tiegħi u li għamlu referenza għall-interess tal klienti individuali, ġifiri l-persuni li jaqraw il-gazzetti u jibżaw dwar il-provista tal-gas tagħhom. Biex nikkonkludi nixtieq nippreżenta proposta u xi numru ta' emendi, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-parti inizjali u nixtieq nara kelma maġika li hija diffiċli li tippronunċja b'ċertu kliem ċertu lingwi u forsi din il-kelma hija solidarjetà u għandna nagħmlu aktar referenza għalija għaliex din il-kelma tista' solvi xi eh, problemi kbar ċittadini tagħna li irri għandhom ikunu protetti minn dan ir-regolament. Għandi ħafna rispett lejn il-rida tal-rapporter għanna niltaqaw fil-11 ta' novembru nitkelmu fuq dan is-suġġett tal-darboħra. kull ma tħanna u għalhekk jina lest li inkompli il-diskussjonijiet però sadan it-tan nixtieq nippreżenta il-pożizzjoni tiegħi li hija l-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna. Grazzi tassew. Thank you very much. Grazzi tassew għal parteċipazzjoni tiegħek sur Xivit, però tajjeb li tara li l-amendi tiegħek ikunu rinresqa' l-Sinjura Kalnieti f'waqthom sabiex nizom fir-rapport aħna ħadna nota ta' dawk li ikwataj, però tajb li tagħmilhom skont il-proċedura formali. Is-sur Transafilides. Iva, grazzi tassew, sur ċer, jina nixtieq nirringrazzja l-rapporter, nixtieq nirringrazzja l rapporter tal saxol tagħha u anke l-kooperazzjoni eċċellenti li kellna magħha Jina u kol kelli opportunità li niltaqa ma' rapporter u għaddejna minn numru ta' aspetti. U ndunajna fil-fat li l-istati membri rridu jkunu kapaċi jitrattaw rizorsi taħom tal-enerġija u aħna rajna li waqt periodi ta' emerġenza kull miżura li tittieħed għandha tittieħed tali mod li il-pajis involut ikun jista' jamministra is-sitwazzjoni, il-kriżi li tkun għamet. U għalek din mhix biss eh, risposta jew tweġiba mis-suq intern irid ikun hemm appoġġ minn mill-konsumaturi wkoll li tigarantixxi il-provvista għalihom. Aħna nħossu li ħidma ħarira ta' suq intern jekk dan kollu jkun ibbażat fuq is-suq intern, dan importanti li s-suq jimxi b'mod ħarir għaliex dan jider jisu l-punt ta' tluq, pero dan mhux approċ tajjeb għaliex fl-esperjenza tagħna aħna rajna li jekk ikun hemm nuqqas ta' kontroll dan jista' jwasal problemi u anki għal kriżi kriżijiet fis-suq u s-suq intern dak il-każ ma jistax jiggarantixxi provvista. Ir-rapporter tkellmet ukoll dwar il-protezzjoni għal klijenti u l-konsumaturi. Pero fl-ebda parti mid-dokument ma nsemmu l kontroll tal-prezzijiet jew kella referenza għal liberalizzazzjoni tas-suq. U jekk għandna nħarsu lejn numru tal-amendi tistgħu taraw li s-suq fil-fatt ser ikun soġġett għal numru ta' miżuri. Il-kumpaniji tal-gas li ser jaqgħu taħt il-kontroll tal-awtoritajiet dak il-każ aħna rridu naraw li dawn il-kumpaniji rispettaw l-interess tal-konsumaturi u tal-klijenti. Aħna ser nkunu tinres l amendi tagħna u nittamel tieħdu nota tal-punti tagħna. Issa ngħaddu għal membri oħra fuq il- Lista tiegħi għandi Sur Schmidt, Sinjura Gephardt, Sur Tchaikovsky u Sinjura Rojtova. Mela nibdew minn Sinjura Schmidt. Grazzi, jina minni xie shadow reporter, dan u għamendes semma Qed nispjega fejn nintervjeni fid-dibattitu. Jina notajt ukoll is-sur Billen qiegħed hawnhekk ukoll jew shadow rapporter nassum li wkoll jixtieq inżidu mal-lista. Grazzi. <laughs> Jina il-qajtni hawnhekk ma tafxed namlu għaw. għal kull darba li nitkellmu dawn tip ta' kwistjoni dejjem ngħidu rridu niddiskutu miżuri alternattivi oħrajn. Dejjem ngħidu rridu nsemmu il-pajpijiet, il-pajpijiet tan-naħa tan-nafsinhar ta' tramontana. Jina mod partikolari jina kont involut f'dak li nixqasam mal-pajpijiet tal-gas fil-Baltiku, fil-Nord, fil-Tramontana. U dan U minħab, dan u importanti minħabba li jem il-missjonijiet gassijiet tas tal-CO2 Ovvijament għandu xeqsam u koll ma' Russja, Aħna għanna lek għanna bżon xie tip ta' tekst li nipromuovu um, sorsi alternativi tal-enerġija għalis dan il-sorsi nazjonali tal-gas mus se jkun bizzejiet u dejjem ħajkun hemm pressjoni politika anki jekk għandna xi emendi li jgħidu illi rridu nuru solidarjetà, eċetera, jiena ovvjament mhux qed ngħid li ma naqbilx ma din ir-regola, iżda aħna rridu intejbu l-perspett ukoll il-kwistjoni minn il-perspettiva għaliex hija perspettiva tal-konsumatur. Għanna semmuha, kull darba li nisma dil-kwistjoni tal-Nord Stream nittaba li nkun nistaw ntejbu di situazzjoni li hija ħabba l-emissjonijiet. Din għandha tkun kwistjoni tal-Unjoni Ewropea mhux kwistjoni ta' Ġermaniżi u l-Unjoni Ewropea. Your passionate intervention and uh, also for quoting Latin as well, which is even more unexpected than usual. But, uh, so... Grazzi, grazzi tal-intervent tiegħek ta' sekk imqanqal. Issa Surbilen bilen u għax l-inka shadow li għanna għek, tixtieq tiftervjeni. Mela, Signor Gephardt missis. Le, Manzer Mandes id-għadu kif daħal ukoll. Mela, l-ewwel però għanna natu ċans li Signor t-kellem, natu ċans sirman Manders biex poġġi Signora Gephardt. Grazzi naħseb illi din, din il-sistema tijak tamela l-atmosfera ta' xol tajjeb ħafna. Nixtieq ningrazzja r rapporter ta' xogħlu u naħseb li huwa importanti illi fil-komitat tagħna li mhux biss huwa responsabbli għal kwistjonijiet tas-suq interni imma wkoll għal ħarsin tal-konsumatur ma nix ninsew dan l-aspett tal-ħarsin tal-konsumatur. Ovvjament il-ħarsin tal-konsumatur fisser illi ħajkonna naħsbu ftit dwar il-provista tal-gas li nigarantixxu dan din il-provista tal-gas. Nafu li ħafna li jinsabu f'sitwazzjoni pjuttost eh, mwera. Allura u vulnerabli. U għalek il-provista tal-gas hija importanti. L-emendi li tres u ħajkunu ta' importanza kbira. Memx fejt inkwita sur ħarber għalek. Aħna maħni, aħna ser naċċertaw li namlu l-almu tana biex naħdmu fuqom ħalli sunjura kanjet imbagħad kun tista' taħdem sew fuqhom. Imma meta nitkellmu dwar il-kwestjoni tal-gas, tal-provista tal-gas, pal kull tip ta' provvista oħra ta' enerġija, jahna li għanna konċett ta' interess ġenerali li aħna rridu nigarantixxu. Għallek ċertaw illi il-gvern garantixxi illi hemm provvisti għal kulħadd. U speċjalment meta hemm problemi li għandhom xogħol mal provvista. Għalhekk naqbel bissieħ ma' Sinjur Sivic. U għal-refera għal tifsira ta' li għanna ta' konsumatur imħares, protected customer. Imma bazzikament il-definizjoni tijak tkopri konsumaturi kolla. Ma aħna rridu nfokaw fuq dawk il-persuni illi jinsabu f'din il-situazzjoni vulnerabli jridu nħarsu għan forsi għax għandhom xie disabilta, jew għax xempliċiment ma jistawx jippermettu illi jix illi jkollhom il professor tal-gas minħabba nuqqas ta' riżorsi finanzjarji. Dawn huma tip ta' nies illi aħna rridu nkopru permezz din il-definizzjoni. Nittama li kolli appoċċa għal dan. Nina pjuttost sorpriża dwar emenda numru wieħed, anke Sur Sivic kien pjuttost sorpriza hawnhekk. Għaxijajt jgħid illi f'każijiet ta' problemi għal personi li għandhom dar li huma sidin ta' dar u, u, u pereżempju anki skejjel privati jew sperit privati, ikkom dawn ħajkunu dawn fuq ikunu fuq il ħata fuq tal-lista. Rej qed tkun hemm priorità, prioritajiet li mhux qegħdin jingħataw. Sew. Jien għandi problema b'din it-tip ta' emenda, meta inti qed tagħmel tagħti prioritajiet. Tiġġustifika sew, tit tittati raġunijiet tajbina li għadi. Għax sissa kif ma sax naċċetta. Thank you very much, Mrs. Gepard. Um, so I think we'll now take Mr. Trzaskowski. Grazzi, Sur Trzaskowski, mbagħad is-Sur Mendez għal grupp Alde u Sur Rojta Ber. Xi ħadd ieħor Sur Trzaskowski. Grazzi. Jider li trattat tal-Lisbona jiġi ratifikat ma jitħol fisseħ fil-jiem li ġejjin. Meta f'Polonja konna qed nitkellmu dwar konna qegħdin nisum il-fatt illi solidarjetà meta niġu għall-kwistjoni tal-enerġija huma mklużi fit-trattat ecc. Għalhekk jiena naqbel bisħieħ ma' Sur Xivez illi din il-kelma għandha tiddaħħal fl-opinjoni kemm fil-bidu fejn hemm Umbat fil-parti iktar sostantiva għaliex aħna irridu nisqu fuq dan il ngwaċ il-ġit li fit-Trattat tal Lisbona għalhekk n opinjoni għandna naqrawha fid-dawl dispozizjoni dispożizzjoni ġodda ta' Trattat tal Lisbona għalhekk napoġġaw bisħih li ndaħlu l-kelma solidarjetà fl-opinjoni. Partijek nixti u koll l, l-, -l, -l dawk li qalu l-opinjoni tal- komitat għafet huwa meħtieġ għaliex il-att leġislattiv għandu dan l impat fuq il-politika sterna u dwar dak kollu li għal suxmit rigward il-pipelines u hekk dawn nistgħu nindirizzawhom forsi b'din l-opinjoni. Mhux xogħolna niqogħdu kelmu dwar ċirkostanzi esterni, pala komitat ta' suq intern, imma din hija kwestjoni tal-affarijiet tal-komitat dwar l-affarijiet barranin tajjeb u li jekk dawn ikun se jevalwaw dokument ukoll. Punt lieta, minkejja li jiena naħseb illi Sinjor Kanjeta għamet xogħol tajjeb, għandi bċertu problemi biex nifhem emenda numru wieħed ukoll naqbel ma' Sinjor Gabhardt u Sur Shivitz nixtieq nisma' illa għaliex tres qegħdin l-emenda għax ma finx sewwa għaliex qed jatek. Umbat, l-aħħar punt għandu xieqsam mal-skambju ta' informazzjoni. Speċjalment meta niġu għal ħtijġa li stati membri jistatometu għal-Komissjoni f'temiet ma' pajzi terċi li għandhom impatt fuq l-infrastruttura tal-gas u ukoll il tiġa li stati membri informaw il-Komissjoni biex evalwaw il-konformità ma' leġislazzjoni ta' suq intern. Nawnek għan naħseb jekk forsi ta' min jiprofa jistaħħaħu jtejjeb il-lingwaġġ hawnhekk għax jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar l-impatt fuq il-żvilupp tal-infrastrutturi tal-professi tal-gas, min ser jiddeċidi li ma ftajim għandu laħjar impatt. U jienet nibza li li sati membri ma jintifikawx il-Komissjoni bat jiddu le għax ma mandux impatt serju fuq il-żvilupp ta' infrastruttura tal-gas. Anke meta niġu biex nivalwaw il-konformità tas suq intern. Jiena nix kiku lingwaċ namnu iktar mandatorju. Nisam niddiskutu għadi, ovvjament, imma tajjeb li nemlu aktar ftit iktar spliċita, aktar iktar ċara u forsi nkun qed nistottometti emenda. E, tlet kommenti l-oħra somma li kelli huma sempliċiment li li nappoġġa l-kollegi tiegħi u meta u l-aħħar punt kien li meta niġu għal-lingwaġġ jridu nagħmlu aktar espliċitu mandatorju, grazzi. Grazzi ta' dawk il-punti kostruttivi, Sur Mandes. Grazzi, nixtieq grazzi għal kollega tiegħi Sina Kalieta ta' xogħol li għamilna kellna xi laqgħat ukoll dwar dawn il-kwistjonijiet aħna qed nitkellmu dwar regolament għaw kont qed naħseb bejn u bejn u ħijek. Jekk jekk ma da ma daħalniex fis-seħ minħabba li ħafna stati membri għadhom ma' mamlu xejn dwar. Forsi nistgħu nżidu id-direttiva tal-gas li diġà adottajna u naqdu ma dan ir-regolament biex jekk inkunu nistgħu ninforzaw ftit ġimgħat wara li nkunu publikajna il-regolament. Jien ma naqbix ma eh, sabarra ma l-kollega tiegħi fuq il-kusini ta' Nord Stream għax din huwa pipeline importanti ferm għal-gas imma naqbel li veru għandu jkun suġġett l-Unjoni Ewropea u mhux kwistjoni bejn il-Ġermaniż u Russi u forsi nistgħu nżidu għadin fir-regolament. Jiena ser ndaħħal xi emendi rigward il- etso il-sistema ta' traduzzjoni Ewropea, konna zviluppajnija ġewwa itra u ġewwa dal komitatu ukoll li konna network tal-gas madwar l europa kollha biex bekk is sati membri kollha jkunu jistgħu jingħaqdu u ma' dawn il żenin netwerk. network U e, ovvjament l-Unjoni t trid tiggarantixxi li professa tkun hemm però mingħajr il-problema mingħajr ma nsolvu diskussjoni ta' trasportazzjoni ħadd tkun impassibbli għalina li nagħmlu dan. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha torganizza netwerk ta' gas madwar l europa biex ikollna konnessjonijiet transkonfinali u naċċertaw li konsumaturi li kol ħajkollhom il-possibilità li tas sikurta tal-gas. Xi emendi f'dan il-qasam? Kopja ta' dak li aħna diġà iddeċidejna fid-direttiva tal-gas is-sena l-oħra. Imma kif tafu aħnina naqbel ma' regolamenti u jekk aħna naqbel ma' regolamenti ma' eh, aħna ikun iktar faċli li nimplementaw implementaw minn l-implementazzjoni ta' direttiva mill istati membri. Forsi servizzi legali jistaw jgħidunna kif kienem dan il- iż bejn il-fatt li d-direttiva tal-gas ma ġiex implementatu. Qed nitkellmu però dwar regolament illi jiena nappoġġa imma mhijiex legali. Nittama li ħajkonna b proposta bilanċa tajba u li kun sanu d dottom għalaj. I have Mrs. Reutova and then Mr. Sivic also indicated you want to come back, which I hope will be. Grazzi, Sina Sivic, tirdu t-intervjeni, spera għazom fil qosar bat il-Komissjoni. Sunja Kanjeke, Sunja Reutova l awel Grazzi t-sew, Sir Chair. Jina u kol naqbel illi essenzjali illi nistoktaw b'xogħolna u naċċertaw il-miżura tidħol fis-seħħ kemm jista' jkun għall-għar sabiex nagħmlu dan irridu li d-direttiva tidħol fis-seħħ. Għalhekk naqbel ma' Sur Mendes. Meta jirreferi għall implementazzjoni tad direttiva naqbel li jridu nagħmlu emenda. Għandi mistaqsija. Nixtieq ringrazzja l-għanet il-rapporter, Rishadu rapporter eh, ta' xogħolhom u l-kooperazzjoni, imma jgħandi mistoqsija. U veru, la permessa dan il-regolament, aħna għandi nindirizzaw l-istati membri, il-kommissjoni, il-konsil. Ma jekk aħna nixtieq fissaw ċertu eh, xogħlijiet tal kompanijiet tal-gas, dan huwa possibbli mill-lat leġislattiv forsi ma nkunx aħjar illi ngħidu li il istati membri stess jridu jaċċertaw il-kumpanija tal-gas jridu jagħmlu kontributi lejlanijiet li għandna nilħu. Ma nafx ikkonx possibbli ndaħlu dan it-tip ta', ta lingwaġġ ovvjament. Ma ma nafx jekk dan.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 ħafna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

il-prinċipju ewlieni huwa li aħna rridu nibnu fuq is-suq internu saħħu għax huwa dan huwa l-unika mod fejn aħna ħajkonna flussi tal-gas illi jiċċaqlaq mill-vant sal-ponent, mill-ponent sal-vant, minn tramontana sa' nofsonar, sa' nofsenar tramontana. U mela darba tkun l-Unjoni Ewropea din tkun gas ta' l-Unjoni Ewropea u għanda tkun eh, tista' tiġri b'impost għall-ieħor dan u eżempju ta' solidarjetà ovvjament l-affarijiet li jista' jwaqfuhom daw dan it-tip ta' trasportazzjoni ta' gas jew flus ta' gas hija li l-infrastruttura x'forsi m'għandniex l-infrastruttura biżejjed kif kien pereżempju problema fija n-nar ma kienx hemm gas ġejjin ġejjem il vant mill-punent sal-vant u mbagħad kien hemm ukoll problema biex niksbu dan il-gas mhux biss biex nittrasportawh. Elek aħna edin inħarsu lejn jekk għandna bżonn iktar infrastruttura, ġivi inċentiv biex nibnu iktar infrastruttura biex inkampaw bil-mod kif jaħdem is-suq intern u biex naċċettaw mod kollettiv li jkun hemm eh, garanzija ta' provvista tal-gas. U is-suq intern ma jistax ma nistax eh, jinnelep minn eh, deċiżjonijiet bilaterali ta' naħa tal-istati membri aħna rridu noqdu attenti meta rridu waqfu l-prezzijiet, iva, għax rridu nħarsu lejn is-suq lejn is-sinjali li qegħdin jagħtu s-suq ma jsarx ikollna prezzijiet eċċessivi, iżda xorta żgur hemm prezz li wieħed irid iħallas biex inti kollok sikkurtà tal-profista li jfisser illi fil-każ ta' nuqqas ta' gas iva il-prezz ħajkun ola. Imma u per jkun għal periodu issar, il-periodu ta' żmien temporanju, E, li firri l-prezz fuq bażi annwali xorta farra mill-aħħar ikun raġonat, imma inti jekk tara f'jannar kien hemm ġimgħatej fejn ma kenniex gas qatawh il-gas. U jekk inti titħallas għal dawk il-ġimgħatej ftit prezz ola biex ikollok dak il-gas, dan mhuwiex dan mhuwiex wiss, mhux wiss li qegħdin nitolbu biex wieħed ikollhom qas garanzija tal profesta tal-gas. Ovvjament issa rridu naraw min ħajħallas. Għalhekk irridu nifokaw fuq xridu ngħidu biha l ħarsin tal-konsumatur. U mhux noqogħdu tibti mhux nwaissaw għall-konsumaturi kollha tal-gass, għalhekk aħna rridu nillimitaw għal dawk illi m'għandhomx għażla, m'għandhomx il-possibilità illi mil gass jużaw xi ħaġa U ma dawn il-konsumaturi illi rridu nħarsu b'mod partikolari. U iktar ma twessa li l-ideja di ta' ħarsin ta, ta tal-konsumaturi l-SMEs, l ħattijħar inti ħatkun qed iżid il-prezz ta' gas. Allura hemm rabta ċara bejn kemm kem, sa fejn naslu biex inkopru iċ-ċittadini u l-konsumaturi u l-prezz tal-gas. Jiena nistenna li l-emendi tagħkom ħajkun ta' kontribut kbir fil-rapport il-Komitat Titre u l-ikbar komitat eh, li għandu xaqsam hawnhekk ħajkun dibattitu animat hawnhekk iżda l-emendi illi issa eh, issa jkunu imresqin ħajkunu utli ferm f'dan id-dibattitu. Grazzi ħafna għal dan l-intervent. Issa naddi l-kelma għal forsi taqsira li s-Sinjura Kalniete. Grazzi, President. L-ewwel nett jiena xtaqt nirringrazzja l-kollegi kollha għal dan id-dibattitu tant interessanti. Nittama li naħdmu b'mod miftuħ u kostruttiv flimkien ma' Shadow Reporters sabiex nħejju dokument li nistaw nivvutaw dwaru fil-bidu ta' Diċembru u adottat mill-Kumitat. Għal dawk li ma kinux prezenti waqt il-prezentazzjoni tiegħi, staqt infakkarkom. Li l-iskadenza biex tissottomettu emendi hija il-11 ta' Novembru f'nofsinhar. Nistieden li shadow Reporters għallaqa fid-disa ta' filgħodu ta' 11 ta' Novembru fejn nistgħu mbagħad inqablu in-noti in noti nifaċilitaw ukoll l-adozzjoni tal-opinjoni biex jekk ikun possibbli ikonna proposta ta' kompromess. Allura, kif għanna niproċedu l-ewwel net? Kif fl-introduzzjoni? Għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-konsumaturi aħna narfu li il-proposta attwali eh, jista' jkun li jeħtiġilha aktar elaborazzjoni u jiena għalhekk inkun grata li shadow rapporters li jaħdmu flimkien miegħi sabiex bekk insibu soluzzjoni. Umbat, id-definizzjoni tal-konsumaturi mħarsa. Din hija kwistjoni li ġiet diskussa ħafna li hemm żewġ tendenzi, żewġ xejrit. L-ewwel net dawk li jixtiequ iwessaw l-ambitu tad-definizzjoni. Jekk aħna nwessaw l-ambitu mbagħad nistaw naslu għal definizzjoni li tinkludi kważi lil kulħadd. Ġifiri, ma nistawx niggarantixxu provvista ta' gas għal dawk li l-aktar jeħtieġu il-gas. Punt ieħor, dak li huwa importanti huwa li din id-definizzjoni mm, hija applikata fl-istati membri kollha mingħajr differenzi Inkella ikonna l-problemi. Issa, skambju ta' tarif. Din hija problema li l-istati membri eh, jitrattaw b'modi differenti għal dak li għandu x'jaqsam il-livell ta' tarif li eh, jingħata għal ftajim internazzjonali, ġviri dan il-tarif li nata lill-Kummissjoni. Irridu niddiskutu kif għandna indirizzaw dan il-punt fl-aqwa mod possibbli. Kif għalu shadow rapporters, hemm proposti dwar il-koerenza tar regolament għal tielet pakket tal-enerġija ta' suq intern pala rappresentant mill-rappresentanta mill-pajjiż Latvija ġifieri illi hija eskluża minn Nord Stream mill-provvista tal-gas ġifir il network Ewropew. Jiena nixtieq mod partikolari nirgazza lis sur Schmidt u Signora Rojteve, iżda fl-istess waqt. Jiena naraf illi aħna il-Kumitat tal trisit tal-Konsumaturi u ta' suq intern u il-regolament mhuwiex starrija politika. U allura rridu nikkonċentraw fuq l-emendi li jindirizzaw l-ambitu ta' kwistjonijiet li huma taħt il-kompetenzi tagħna. Grazzi għal dan l-appoġġ morali tagħkom intom edin tindekaw din id-domanda tagħkom, eh, illi il-Nord Stream għanda tiġi inkluża bħala kwistjoni Ewropea u mhux kwistjoni marbuta ma' żewġ fazzjonijiet biss. Grazzi, Signora Kalnieti, għax-xogħol kollu tiegħek fuq dan il- suġġett aħna nistennew bil-ħerqa il-rapport li unaf li taħdem miqrib ma' shadows tajjeb. Qabel ma nkomplu għal eh, rapport tas sinjura Tun, issa xtaqt nagħmel xi stqarrieta xi naraw l iktar membri. L-ewwel net id-deċiżjonijiet li l-koordinaturi ħadu żewġ laqgħat il-bira Naħseb innu tajtu kollegi bħala politika ġdida mill koordinaturi li qed nibatu mara kemm jista' jkun wara laqa kopja tad deċiżjoni tal-koordinaturi. U bekk tistgħu taraw aħna eh, x'għamilna u jtukom ukoll tarif dwar id-dati fil-ġejjin u proposti. Nixtieq nirringrazzja l-koordinaturi tal-li ħadmu miegħi u tawna agenda li biex bekk aħna naħmu fuq numru ta' rapporti, smieħ u rapporti wkoll fuq inizjativa propja. Issa, xi dettalji mid-diskussjoni tal-bira? Allokajna, rapporters, għal erba rapporti u opinjonijiet, l-ewwel net se nkomplu natmu fuq il-budget discharge li ppc se josib dan opinjoni dwar l-inforzar tal-drittijiet intellettuali fis-suq intern li PP se jnominaw rapporter, opinjoni dwar il-rapport tal-politika tal-kompetizzjoni, ommek ħajkonna membru tal-ICR li se juħsib dan, Umbat opinjoni dwar petenzjoni importanti li l-Parlament irċiva dwar il-negozji farmaceutiċi fi Spanja u dawn għandhom kwistjoni ta' kompetizzjoni u suq intern u l-grupp SND sieħu sibdan. Issa, għanna u koll t proposti għal zjarat f'pajjiżi oħra, għas-sena d-dieħla, Spanja, l-Indja, kif ukoll lejn pajjiż tal-EA, jew l svizzera jew l islanda Frar, Mejju u Diċembru. Ħajkol komitati aktar tard. U batem arranġamenti u kol għas-smiħ tal-Kummissarji tagħna. Se tirċivu program dwar dan Meta nkunu nafu kif il-Parlament se jaħdem fuq dan u kif se jseħ dan kollu, dan jidependi ovvjament fuq nomini ta' komissari. Aħna ressaqna wkoll proposti għal smiħa s-sena d-dieħla workshops kif ukoll briefing papers. U xtaqt nitlobkom kol tamlu nota ta' data fi 17 ta' Deċembru, ġifiri l-axar ħamis, qabel ma nifqu għal-waqfa tal-miliet ġiġi fi Strasburgu, il-pretenza svediża tixtieq it-tina eh, tarif dwar ix-xogħol tagħha tal-Kunsill tal-Kompetitività. Iż-żewġ ministri li ġew Sinjora Sabuni u il-Sinjura eh, Buli u kol offrew illi parteċipaw konferenza permezz ta' video mal-membri. Dan ikun bejn il-10 u 11 Eh, ta' filgħodu fi 17 ta' Diċembru nittama li ħafna minnkom tkun tistgħu tattendu. Mbagħad kellna wkoll talba interessanti mill-Assemblea Nazzjonal eh, f'Pariġi talbuna li jkollna konferenza video magħhom dwar eh, direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Qegħdin naraw jekk ux se jkollna teknoloġija biex aħna jekk nagħmlu din il-konferenza Eh, u nittama dan jirna xjanna ħafna kopertura tal-video bħalissa s satarni fuq il-video fil-fat nittamaw illi u kol nkun nistaw nużaw il teknologija ma l biex bekk ikonna laqa interattiva u nishtiq ħafna li namlu dan iż ovvjament irridu naraw naqra. U l-komitat tagħna tassew ija tjikseb rizultati ġodda f'dan il-qasam. Issa xtaqt ukoll najdilkom dwar kwistjoni speċifika koordinaturi bħalissa qegħdin jiddiskutu il- deċiżjonijiet tal-komitoloġija. U dan ifisser li qed nitkellmu dwar aspetti fejn il-Kummissjoni qed tieħu ehm, deċiżjoni ta' implementazzjoni permezz ta' delegazzjoni ehm, bil-komitati. Miżura li aħna tratajna l-bira għaliex il-grupp EFD rrit li dan il-punt jiġi diskuss għax kellhom xi tħassib kien il-qasam ta' xiri pubbliku. F'dan il-qasam, thresholds għall-applikazzjoni ta' direttivi ta' xiri publiku marbuta mal-ftejm tal-WTO dwar xiri pubbliku u thresholds eh, il-fuq minnhom fejn dawn il-dispożizzjonijiet ta' xiri publiku japplikaw huma aġġustati fuq eh, bażi regolari mhix ħaġa bla raġuni din għaliex ovvjament e, dawn it-thresholds jeħtieġu li jiġu aġġustati skont iċ-ċirkostanzi. U dawn u koll jorbtu ma drittijiet speċifiċi taħt ftemijiet internazzjonali. Dawn il-thresholds jinu għaddejjin mill-disajnijiet u il-Kummissjoni qed e, tressaq proposti ġodda biex naġġustaw it-thresholds hawnhekk dawn il-punti ġew diskussi fil-Kumitat u ħasejna li l-koordinaturi ħassew illi mhux ta' min jopponi dawn il-miżuri. U jina xtaqt il femittakom dwar dan. Xaħat jishtiq intervjeni? Salvini, Jistor Salvini? Grazzi, jina xtaqt infakkarkom il-talba ta' kollega Smith illi qabel votazzjoni konna tweġiba għal kriterji ta' kalkulazzjoni għal dawk nxaqsam l-istima tal zida tal-valur tal-muniti li kena medja ta' 6% li ġiet offerta l-bira u kif tlabna l-bira fil-fat. Aħna ma' ma fimx kif daġi kalkulat. Aħna eh, ġej nafu li suppost kena jkonna eh, lista skont kull minuta, eh, skont kull munita u bekk nitlob li jkonna din il-lista qabel ma nadu l-votazzjoni. Uh, well, I mean... Uh, ma nixxa fejn votaw dwar dan il-punt. Ovvjament dina xi ħaġa li se nsaqsi dwar l-koordinat koordinaturi iżda rekomandazzjoni eh, kienet illi aħna ma napponux eh, dan il-punt u daġi miftijem fil-fat fost il-koordinaturi il sur Mr. Schmidt u kol qabel ma dan il-punt iżda tlabna l-Kummissjoni il-bazi tal-kalkolu u dan il-metodu se jintbat l-inna u mbagħad dawn it-thresholds se jkunu mhux biss fil-euro iżda f'muniti oħra wkoll. U naħseb il-kwistjoni eh, li briddan kollu kienet li fil-kas tar-Renju Unit minħabba dawn l-aġġustamenti rajna li kien hemm mħabba l-propesta u għalek inqas kontratti ta' xiri pubbliku jitlu minħabba din ir-raġuni. Grazzi ħafna u ħadna nota ta' dan u binna. Tajjeb ħafna. Mela, eh, xaħġa oħra li xtaqt ngħidilkom, jiddispjaċini li tintul nieħu fit fuq dan il-punt iżda ħaġa li ħajja tkunu tafu, eh, Jiena l-bira ħat sem fil-laqa ta' konċiljazzjoni fuq l-aħħar element tal-pakket ta' telekomunikazzjonijiet, il-rapport ta' Sinjura Xamen dwar pakket ta' ħjar ta' regolamentazzjoni. Hemm ħafna kollegi hawnhekk fostna illi ħadmu miegħi bħala rapporters fl-aħħar parlament dwar id-direttivi tal-utenti u nara ħafna persuni kienu voluti f'dan kollu u issa jiena għandi pjaċir ngħidilkom żewġ affarijiet l-ewwel nett din din id-direttiva issa ġiet approvata u tidħol fis-seħ kif emendata u kif miftema mill dan il-kumitat u din hija kisba kbira għal konsumaturi f'dan il-settur ta' stant importanti. Imbagħad minn ftehim unanimu mill-partijiet politiċi bil-kupik palċi kollha fil-laqa aħna bilna li għandna emenda ġdida biex inħarsu id dritt ta' ċittadini fil-każijiet diffiċli fejn l-internet jinqata jew kun hemm restrizzjonijiet, partikolarment għal dak jantu x'jaqsam abbuż ta' drittijiet tal-awtur. Dan ikun disponibbli u taraw il-abbozz ta' test meġġu votazzjoni Iżda, xtaqt ngħidilkom li dan jinkludi kif temna mal-Kunsil garanzija għal proċedura ġusta f'dawk il-każijiet u dan jinkludi wkoll is-smieħ tal-konċerni tal-tassib individwali e, kenna u kol diskussjoni gbar mal-Konsil biex aħna nħarsu dritti ta' ċittadini. U nittama li jintom tapoġġaw il-xol ta' dan il-komitat meta niġu għal-plenarja fl-ħar ta' dan il-xar. Aħna kenna e, parti kbira f'dan il-xol kollu, jien kont membru tal-grupp tiegħi ovvjament involut fuq dan kollu u jiena tlaqt dal-ħodu fis-sjata fil-ħodu fil-fat u tistaw forsi tarawni xifti tajjien, iżda naħseb ta' min eh, tħanna l-din il-bicċa xogħol u grazzi ħatassew li l-kull min kien involut. Mela, jiddispjaċini li ħattaqseg fit-tul, issa naddu għal punt li mis, il-senjura eh, Vonton und Honstein, grazzi ħafna xogħol li t-twetta fuq l-ewwel rapport ta' dan il-kumitat Jina tassew eh, għandi pjaċir li inti il-kelma, unbat għanna il-shadows jew acting shadows, Gephardt, Luhedard, Rula u Bilen, li huma shadows għonek palissa. Għandi raġun, Iva, tajjeb. Is-sinjura Tunjek joġbok. Grazzi ħafna, President tassew din dan għarra l-ewwel rapport tiegħi. Dejt ix-xogħol fuq dan kollu għandna dokumenti min-naħa tal-Kummissjoni. E, dan iskorbor ta' suq internu għad dokument tant interessanti jiġi prodott darbtejn fis-sena jina qed nirreferi għas situazzjoni e, fl-Ulju tal-2009 Hawnhekk għandna ħafna tarif dwar twetti tad-direttiva tal-direttiva fil-Stati membri u kif dawn qegħdin jagħmlu trasposizjoni ta' dana kollu. U għalhekk għandna ġbija ta' kif is-suq intern qiegħed jaħdem lan ta' kommissjoni u għalek għanna deficit ta' 1% fit-twetti tal direttivi fi stati membri u wara tlet darbiet huma irnexxielhom jagħmlu hekk. Issa il-problema hija e, fid-differenzi fit-twettiq ċerti f'stati membra la varjazzjoni hija madwar 6%, 6% tad direttivi mhumiex imwettqa bisħieħ e, madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Allora, hawnhekk qed lilna xi xogħol x'nagħmlu lan wara l-scoreboard mhuwiex biss illi Eh, tarif eh, ċar dwar il-ħidma ta' suq intern u il-trasposizjoni ta' direttivi fi stati membri, iżda wkoll lan tiegħu huwa illi jindika problemi ta' negliġenza, ċerti sfidi illi hemm għal dawk li għadhom ma wetqux bisħieħ id-direttiva u mbagħad isibu ruhom fl-aħħar tal-lista fil-scoreboard. Allora dan huwa strument tajjeb ħafna biex bekk eh, tiġi applikata pressjoni fuq l-Istati membri, strument biex eh, jitkattar it-tarif u l-arfin dwar partit interessati għal dak li xista jsir biex is-suq intern jaħdem mod aħjar. Sabiex aħna nilqu dan il-għan, xtaqt eh, niproponi xi tibdiliet u innovazzjonijiet li jistgħu jiġu introdotti b'dawn l-scoreboards l-ewwel net. Xtaqt il-Kummissjoni Ewropea tagħtina aktar tarif dwar trasposizzjoni ta' direttiva ta' direttivi fit-taħdidiet mal-Kummissjoni huma ppreżentaw mod ċar illi dan id-dokument kiku kien ikun fih iktar tarif, allura ma tantx jibqa' daqstant ċar u viżibbli. Allura, Jiena naħseb li dak li neħtieġu huwa sit tal-internet fejn ikun hemm aktar tarif dettaljat fuq ċertu suġġetti biex meta wieħed ikun interessat f'aktar dettalji fuq suġġett speċifiku hemmhekk isib eh, aktar tarif dwar il-kwalità ta' direttivi, kem kemm eh, eh, kien hemm ovvjament pajjiżi li damu biex implementaw ċertu direttivi. Għalek, dan għet nitkellmu fuq website, mux neċessarjament xi dokument stampat. Tini punt, forsi jkonna servizz ta' appoġġ so suq intern biex bekk aħna nejnu fit twettiq ta' so intern. Il-Kummissjoni resqet diversi proposti biex twaqqaf sit ieħor fuq l-internet li jista' jinkludi wkoll aspetti li huma aċċessibbli għal ċittadini għal amministrazzjoni pubbliċi biex bekk nappoġġaw il-twettiq tas suq intern u tad direttivi relatati. Il-Kummissjoni Ewropea tħejji żewġ scoreboards ġenerali, wieħed kull sentejn, ġifiri tal-suq intern, u mbagħad għandna scoreboard ieħor li jiġi imħejji darba fis-sena li qed proponi huwa li iż-żewġ scoreboards jiġu koordinati għal dak li għandu x'jaqsam il-żmien, un bad dawn jistgħu jiġu fl flimkien. Kenna idea wkoll illi s-solvit jista' jiġi u ukoll biex bekk inkunu nistgħu niddibattu it tlet b'suġġetti fl-istess waqt. bad darba fis-sena nistgħu norganizzaw flimkien mal-Kummissjoni forsi konferenza nistaw insejħu la forum ta' suq intern u din għanda tkun possibilità fejn ikonna dibattitu, skambju ta' opinjonijiet, nħejju xinu ma' l-problemi tagħna, skambju ta' laqwa prassi biex bekk dan jgħin biex ikun hemm trasposizzjoni aħjar ta' direttivi fuq livell nazzjonali se jinvolvi wkoll istituzzjonijiet Ewropej oħra mhux biss il-Parlament u l-Kummissjoni iżda wkoll kumitat tar-reġuni u istituzzjoni oħra. U dan ukoll għandu jippermettilna illi bekk noħolqu aktar għarfien dwar is-sitwazzjoni attwali tas-suq intern billi nagħmlu paragun tas-sitwazzjonijiet partikolarment f'ċerti eh, stati membri u kif su suq intern qiegħed jaħdem kif ukoll ikun ehm, post fejn nistgħu nagħmlu wkoll paragun tal-aqwa prassi. Għalix il-ħidma ta' suq intern hija waħda mill-aqwa kisbiet tal-Ewropa. Allura, bekk irridu niżguraw illi s-suq qed jaħdem kif suppost, id-direttivi qed jiġu eh, mwettqa kif suppost u ninvolvu istituzzjonijiet oħra, stati membri, kif ukoll aħna personalment pala membri parlamentari rridu nkunu involuti f'dan il-proċess għaliex dani tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini. Jina membru ġdida hawnhekk u nammetti li xogħol fuq eh, dan ir-rapport flimkien ma' tim tiegħi eh, kien eh, kienet esperjenza tas-sew pożittiva lija jiena għamilt ħafna, kelli ħafna taħdidiet li waslu għal riżultati, speċjalment ma' shadow rapporteurs, kif ukoll mal-kummissjoni, mas-segretarjat tal-kumitat tagħna, kif ukoll ma' kollegi oħra prezenti hawnhekk illum bil-konsulenti politiċi u koll il-konsulent personali tiegħi u nittama illi l-scoreboards ikomplu jiġu ippubblikati jittejbu bil-proposti aħna nresqu nittama' ukoll kol il-forum ukoll jibda jitħejja kull sena bil-parteċipazzjoni tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Tune, tal-li jinti ressaqt numru ta' punti interessanti u ġodda li ta' min eh, isegwihom. Forsi tafu professur Monti u kol ġiet maħtura mill-President tal-Komissjoni biex hija tmexxi investigazzjoni speċjali fit-tnedija mill-ġdid tas-suq intern. Kollegi forsi tixtiequ tkunu tafu li jiena diġà ktibt lill-Professur Monti tiftakru Eh, fil-passat ukoll kienet kummissarju attiva ħafna, ħafna rispett u bekk il-professur eh, Monti jixtieq ukoll jiltaqa mal-membri. Iżda dan ir-rapport ukoll eh, se jkun qed jorbot mod perfett ma l-istudji tal-professur Monti u bekk nkun nistgħu nagħmlu kontribut siewi għax-xogħol kollu minnaħa ta' professur Monti. Issa fuq il-kellima Ġra Gebhardt għal-SND, Gard, Sinjora Rula, Sur Bilen u koll. Mela nisimaw il-Shadows l-ewel, bat Sur Schwab u forsi għanna ieħor li jishtiq jati kontribut li dibattitu tajjeb, Sinjora Gebhardt. Grazzi ħafna, President. Grazzi u koll tal-inti notajt li u koll. Professor Monti u koll daħal għal dan ix-xogħol Aħna edna fil-kontest ta' rapport fuq inizjattiva propja, aħna mhux biss se jkun rapport dwar scoreboard, iżda wkoll rapport fuq inizjattiva propja. Jiena ix-shadow eh, Sur Lin Van Gogh sfortunat minn sax ikun hawnhekk minħabba l-strike tal- tal-ferroviji u naf li għanna kollegi oħrajn u koll jadin ibatu minħabba dan l-istrajk, dan huwa diffikultajiet tagħna. Iżda huwa tani diskors bil-Franċiż u jiena se naqra id-diskors. Umbat intikom ukoll kommenti personali tiegħi. U allura għall-interpreti dan se jkun bil-Franċiż. Mela, ixedaw rapporter jiskuża ruħu għall-assenza tiegħu huwa kellu ibidel it-tluq tiegħu minħabba l strajk tal-ferroviji. jirringrazzja eh, Jiringrazzja l sinjura Tun għal kwalità tal-rapport tagħha kif ukoll hija l ħidma tagħha biex tinforma li shadow Rapporteurs fuq ix-xogħol kollu. Aħna qegħdin naraw li deficit medju fit-trasposizzjoni tad direttivi fil-Unjoni Ewropea hija taħt il-lan tal-1 fil-mija ċifra li ġiet fissata fl-2007 iżda minkejja riżultat pożittiv disa pajjiżi għandhom deficit ta' trasposizzjoni wis oli u għadhom ma għamlux trasposizzjoni ta' direttivi illi u koll għandhom huma um, antiki numru ta' snin. Minkejja jekk inħarsu għansi lejn il-numru ta' direttivi li ma ġewx eh, ġewx trasposti, naraw illi ir-rata titla l 1.8%. L-eżempju ta' Franza minn din il-perspettiva u torbot ma' deficit ta' 0.8% Franza qed iżomma l kontrat huwa fil-post numru 16 minn 27 iżda hija tielet l-ar meta niġu għal kwalità ta' trasposizzjoni. 23 direttiva li ġew trasposti b'mod mhux korrett. Allura l-istati membri jridu jagħmlu sforzi kollha biex jiżguraw li d-direttivi mhux jiġu trasposti iżda jiġu trasposti b'mod korrett. Għaliex trasposizzjoni f'ira mbagħad ikollha impatt ħażin fuq fuq il-ħidma tas-suq intern. Jekk ikun hemm trasposizzjoni ħażina ma jkunx hemm trasposizzjoni ta' testi Ewropej, dawn jistgħu ikunu ir-raġuni ta' nuqqas ta' ċarezza u konsistenza meta niġu għal leġislazzjoni Ewropea. Allura, Ma nistax nakkużaw l-istati membri kollha illi mamlu xolom sewwa. U naħseb illi forsi l-scoreboard e, e, b'xi mod irid mbagħad jagħmel tajjeb għal dawn id-deficits. U għalhekk rridu nħarsu nqisu aktar lejn il-kwalità u raġunijiet għalfejn l-istati membri għandhom diffikultajiet biex jagħmlu trasposizzjoni ta' ċerti direttivi. L-scoreboard mhux biss irid ikun mezz kif napplikaw pressjoni fuq istati membri iżda wkoll odda. biex ovvjament immexxu eh, l-affarijiet il qudiem Nittamaw li jkun possibbli li nkunu nistgħu nniżlu n-nuqqas u naqsu n-nuqqas u naffrontaw il-kwistjonijiet l-aktar diffiċli. Aspetti ieħor huwa li jridu nippruvaw innaqsu ir-riski ta' nuqqasijiet il-fuq u dan ifisser illi kommissjoni trid tappoġġa l-Istati membri fi żmien ta' trasposizzjoni biex xi problemi potenzjali jistgħu jiġu misħuqa fi żmien f'waqtu u qabel ma mbagħad naslu għall iskadenza dan forsi jfisser li għandna nagħmlu taħriġ għall awtoritajiet u għal dawk li ma involuti fil-proċess U skont il-kollega tiegħi din tkun xi ħaġa tant importanti. Fl-aħħar nett. Ejku, tkun idea tajba jekk ikon aktar konsistenza bejn is-scoreboard ta' suq intern u scoreboard tal-suq intern tal-konsumaturi dan huwa msemmi f'punt f'paragrafu 6 iżda huwa jaħseb li nistgħu morru lilin fil-koordinazzjoni tax-xogħol Mela, dan huwa il-test illi il-kollega tijaj tani biex naqralkom. Naħseb illi tassew dana ijat jorbot ma dak li għalet il-Sinjura Tune fil-rapport taħħa. Iva, naħseb illi tassew importanti f'dan il-kontest illi ikonna rabta aktar mill-qrib mill-istrumenti differenti li għanna, per esempio, semmejt Solvit u u forsi dawn l-istrumenti jistaw jintrabtu aktar mod effettiv flimkien biex bekk nipromuovu l-scoreboard u aktar jkunem zvilup tal-istess scoreboard. Dan huwa approċ pozittiv ħafna li inti adottajt wara kollox. Eh, l-scoreboards ġew solvuti biex insolvu problemi partikolari ah, wara kollox li ridna kien illi id-direttivi ġu trasposti kif suppost u naħseb sa ċertu punt irnexxinna. Issa nistgħu inkomplu għal pass li jmiss li niżviluppa aħjar l-scoreboard u huwa possibbli nagħmlu dan flimkien mal-Kummissjoni u dan ikun għal vantaġġ ta' kulħadd. Grazzi tassew, Evelyn, u forsi tista' tirringrazzjana il-rapporter għall-analiżi li jagħmel, li jagħmel għaliex eh, tajp li nirringrazzjah meta jerġa' lura wara li jieqaf l-istrajk tal-ferroviji. Aħna ċerti ridu nenfasizzaw daw il-punti li surmonti u li kolna aspetti kwalitattivi u li aħna nuru li qegħdin nindirizzaw punti importanti fi xogħol tagħna, ġifiri għarfien ta' kwalità. Jider li hawnhekk hemm xi ħaġa problematika rigward il-kwalità tat-test jekk l-istati membri kollha qed ikollhom diffikultà biex ħarsu lejn dan it-test għalhekk dan wieħed jista' jkun wieħed mill-indikaturi li nista' nħarsu leh fil-futur. Is-sur li gigard jekk jogħġbok. Grazzi tas-sew sur ċer. Level qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Einstein għal rapport kien ħadna gost ħafna naħdmu miegħek U tajba inti involejt li l fuq kollox nistanejt li r-rapport għandu l-appozz tagħna. Bla dubju jina u kol għandi amendi, numru ta' amendi li nixtieq introduċi u nixtieq inkun preċis, nixtieq inkompli bid-danis ħalli nkun preċis. U għalhekk jekk jekk joġobkom l headphones. Mela, dan huwa rapportant importanti għaliex dawn żniet ta' kriżi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn suq intern biex ikun jaħdem mod effiċenti aħna kellna numru ta' liġijiet tajbin għal suq intern li ġew implementati għaliex hemm ħafna kummerċ intern qed isir, però leġiżlazzjoni taħdem jekk din tiġi implementata f'waqta u mod tajjeb. Għalhekk dan diġà sar għalhekk ir-rapporter diġà semmit ukoll ħafna minn dan li qed ngħid. Għalhekk aħna mxejna f'ħafna fid-direzzjoni tajba. Pero kif diġa intqal tisa' pajjiżi li qegħdin iktar il fuq mill perċentwal ta', ta livell massimo, ġifi hemm titjib. Hemm tliet amendi li jiena nixtieq niġbidilkom attenzjoni fuqha u l-ewwel waħda i li għandu jkollna aktar attenzjoni, aktar attenzjoni li, li tider. Jekk aħna nġellu dawn il-pajjiżi jilaħqu mal-bqija tal-pajizi li għedim minn ta' qoddim irridu jagħmlu xol xogħol tagħhom u ovvjament irid ikollna anki proċess ta' eh, dik li kif la l-Ingliż naming and shaming. L-ewwel net aħna irid ikollna verżjoni aktar tajba u faċli tal-scoreboard sabiex bekk ikollna nistgħu nikbu aktar benefiċċji minna. Irid ikollna wkoll xandir aktar tajjeb aktar milli statistika nixfa li nirċivu ta' kuljum Għanna bżon avveniment annwali fejn ir-riżultati jiġu imħabra u dinna tista' ssir anki darbtej fis-sena u lan u li noħolqu tip ta' avveniment madwar il-produzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' din l-iskeda biex najdu ta' daw iċ-ċifri tajjeb li nishtu aktar dawl pubbliku fuq dan kollu. Rridu kol insaħħu l-ħiliet u anki l-kompetenzi fiħda l-amministrazzjonijiet nazzjonali. l-amministraturi fuq livell nazzjonali jridu jkunu mamra aħjar biex jitrattaw ma' dawn it-traspożizzjonijiet Ewropej. L-iskambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri ser jkun tajnuna ferm sabiex bekk aħna kun nistgħu nalmu nitalmu mill-aħjar. Li kollna forum intern tas qassu intern huwa mod tajjeb fejn aħna nkunu nistgħu nagħmlu skambi ta' informazzjoni u skambi tal-aħjar prassi dik tkun idea tajba. Naħseb li rridu nassikuraw ukoll li dan issir fuq eh, livell ministerjali u anki fuq livell ta' uffiċjali. Ħaġa li tista' ssir it ta' tip ta' grupp ta' implementazzjoni jew gruppi żgħar bejn eh, madwar 5-6 pajjiżi fejn huma qed jisperjenzaw l-istess problemi u għalhekk imbagħad dawn il-gruppi nkunu nistgħu niġbru il-pajjiżi oħra li jkunu qed jisofru mill-istess problemi u kulħadd ikun jipprova l-istess problemi eh, jkunu qed isolvu l-istess problema fi grupp però mbagħad il-gruppi differenti jkunu qegħdin jisolvu problemi differenti. Mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar aspetti tekniċi U dan kollu jkun ifisser li implementazzjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi tista' tkun u anki informazzjoni tal-konsumaturi tista' tkun ma'mula b'mod aħjar. Ovvjament irridu aktar finanzjament f'Solvit ukoll. Reċentament il-Kumitat mar Stokkolma biex jaraw x'tesperjenza kellhom b'Solvit u ġew ispirati mill-esperjenza tajba tal-Iżvediżi U meta nħarsu l-esperjenza daniża nista' ngħid li aħna għandna uffiċċju li kważi kważi ħadd ma jaffejqiegħed, ħadd ma jaff x'inhu għaddej. U meta nipparagonaw dan ma dak ma l-esperjenza li kellna fl-Iżvezja hija waħda tajba. Ovvjament hemm bżonn aktar riżorsi f'Solvit, dawn ikunu jgħinu, mhix kwistjoni biss ta' finanzjament, però hija wkoll nassikuraw li il naraw fejn hemm dan servizz ħieles eh, blaħlas nixtieq nikteb xi ħaġa li tista' tmur fil-kumpaniji dan iżju ngħidulhom li il-Kummissjoni għandha tagħmel l-istess ħaġa. Aħna għamilna wkoll aħbar fuq l-internet u pjattaformi individwali fejn għandhom jużew il-marketing ta' Solvit. U dan għandu jissir ukoll anki fid-dominju pubbliku. L-uffiċċji, jiġifieri l-post fejn jinsabu dawn l uffiċċju u fis-Solvit nistaw nejdu li per eżempju fid-Danimarka dan eh, jinsab eh, f'uffiċċju maluq u ħadd ma jaf li dan l-uffiċċju tas solvit jeżisti. Ġifri importanti li dan il-post ta' tas solvit, l-uffiċċju tas solvit ikun f'post fejn jista' jaraħ kulħadd. Fejn in-nies, l-organizzazzjonijiet, il-kumpanijin ikunu jafu bih. L-industrija Daniża tkun anki interessata li kollha Eh, dan is-solvit viċin tagħha stess. Għaliex dan ikun effettivi, dan ikun effettiv ħafna. Mbagħad għandna proposta dwar il-kwalifiki. Aħna rridu niksbu ir-riżultati li jkunu kwalifikati u biex nagħmlu dan, irridu wkoll indaħlu indikaturi ġodda li jgħinu jiddistingwu bejn armonizzazzjoni sħiħa u armonizzazzjoni minima minnaħa l-oħra ġviri irridu nikwalifikaw il-rizultati dan jgħina biex nidentifikaw xinu l problemi u għalfejn in mux qed jaslu għas-soluzzjonijiet. U meta natu eżempju ta' traspożizzjoni mhix korretta jista' jkollna wkoll aktar dawl mixħut fuq raġunijiet għaliex forsi n-nies mhux qed jagħmlu xogħolhom biżejjed jew tajjeb biżejjed. U x'inhi raġuni fil-futur rid ikollna aktar informazzjoni kwalifikata dwar dan u anki eh, naraw x'namlu dwarha. Għalkemm qed ngħid dan jiena wkoll ħerqan biex nikkopera ma' rapporter u anki ma' shadow rapporters. Thank you very much. Grazzi tassew, lokal nissur Gard, guard, issa rula, mbagħad issur bila. Umbat għandi sur xwa, u sur Barnier biex jikkonkludu diskussjoni. Grazzi tassew, jina nista' nitkellem fil-qosor ħafna, jiena nista' nappoġġja signura rapport s-signura Tun dan huwa rapport tajb ħafna huwa hemm ħafna idejat tajbin, pereżempju il-forum ta' suq intern li jirrappreżenta l-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati u naħseb li d-dinja dija utli ħafna. U il-kommenti li saru mill-kellima ta' qabel fuq solvit naħseb li daw kienu importanti u koll utli. Pero hemm punt li jiena nixtieq insemmi naħseb li ċer referali jekk aħna nitkellmu dwar trasposizzjoni ta' regolamenti jew direttivi rridu nitkellmu fuq leġiżlazzjoni ġenerali u leġiżlazzjoni hija bbażati fuq kwalitajiet differenti u xi drabi in-nuqqasijiet ta' trasposizzjonijiet ta' direttivi tista' tiġi intraċċata minn nuqqasijiet fil-proċess ħeħ leġislattiv u għalhekk bitħejja ħna għandna studji ta' impatt bħala tejja u għalhekk Għana għat niprufaw kol nizbu rapporti dwar li, li ħarsu lejn l evoluzzjoni tal-impat u forsi nkun nistaw namlu aħjar fil-proċess leġislattiv li wasal għal adozzjoni ta' leġizlazzjoni nifissa. Meta nħarsu li il-mod kif leġislazzjoni tiġi trasposta, hemm biss parti waħda mill-istampa sħiħa għaliex wieħed irid tiħares lejn l-istampa mod aktar differenti għaliex rridu naraw għalfejn direttivi u maktar problematiċi minn oħrajn u nitalmu minn daw l-affarijiet. U ħalli ħalli fil-futur namlu aħjar. Ija nista' ngħid potsħiħ l lil dan ir-rapport. Grazzi sew Sinjura Rula. Fuq l-implementazzjoni kwalitattiva ovvjament rridu nagħmlu aktar xogħol. Issa sirbila. Grazzi tassew, Sur Chair, jina nixtieq Nirringrazzja lilek l-ewwel qabel kollox għal din l-idea li norganizzaw laqa ta' membri tal-komitat mal-professur Monti meta isu l-pożizzjoni tiegħu anki l-esperjenza li għandu. Jiena naħseb li ser tkun skambju ta' informazzjoni ferm interessanti jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l sinjura Rapporter, Sinjura Thun, għal mod kif ikkoperat ma' Shadow Rapporters u din il-kooperazzjoni kienet waħda eżemplari. Il-kommenti tagħna kollha ntieħdu in konsiderazzjoni il-mod kif aħna ppreżentajniehom fil-laqa jiena wkoll naqbel li id-dibattitu fuq il-scoreboard tas-suq intern huwa partikolari li xaħna qegħdin f'sitwazzjoni ta' kriżi U ta' f'dan l-istadju il-kwistjoni ta' suq intern għajmu tqajmu aktar u ma sinifikanti naqbel ukoll li l-idea li nippubblikaw l-scoreboard hija ħaġa ta' suċċess meta nqisu l-għannijiet li huma mfassla mill-gvernijiet fil-passat, ġifri li l-deficit medju għandu jkun inqas minn 1% dan għandu jintqal li dan lan intlaħaq, però mbagħad nafu li disa stati membri għadhom ma laħqux dan il-livell u sfortunatament fil polonja hija waħda minn daw il-pajjiżi. Eh, dan huwa l-istat membru minn fejn u rridu ngħidu wkoll li hemm fragmentazzjoni għolja ta' 6% ġifiri hemm ħafna xogħol li rieħna rridu nagħmlu qudiemna jina sepp li u koll hija ideja ċellenti minn ta' rapporter li nkunu li nipublikaw il-iskorbor tas-suq intern f'waqta u anki il-suq tal-konsumaturi. Jekk dawn il-żew scoreboards jiġu ippubblikati fl-istess żmien, dan din tkun ħaġa eccellenti. Nappoġġaw ukoll il-form tas suq intern fejn informazzjoni tista' tiġi skambjata u issir pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li qed għandhom problemi bl-implementazzjoni. Irridu kol nixtu l-attenzjoni tagħna billi nqedu aktar informazzjoni iktar pressjoni fuq il-Kommissjoni sabiex huma jipprovdu aktar informazzjoni dettaljata rigward l-irregolaritajiet li nsibu fl-implementazzjoni tal-Istati membri fil-laqgħa ta' qabel meta aħna tkellimna fuq ir-rapport il-rappresentanti tal-Kommissjoni provaw jispjegana li dan huwa dokument intern, però hawnhekk nixin naqbel mal-rapporter li informazzjoni aktar dettaljata għandha tkun disponibbli jew tkun aktar disponibbli għaċ-ċittadini u għalhekk jiena naħseb li idejat li jmorru fid-direzzjoni li jiprovdu aktar informazzjoni fuq siti elettroniċi huma tajbin mekkanizmu eccellenti li għandu jiġi użat huwa solvit u aħna nappoġġaw ukoll inizjattivi li jmorru fid-direzzjoni li jipprovdu aktar risorsi biex għal solvit jew inkella soluzzjoni ta' organizzazzjoni li ħafna postijiet l-Unjoni Ewropea l-uffiċċji tas solvit ma tanċu huma magħrufa u dan huwa l-istess każ fil-Polonja. Mhijiex problema biss finanzjarja imma hija problema ta' organizzazzjoni għal darba nixir nifraħ l rapporter nirringrazzja ta' xogħol tagħha grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ta' sew, Signora Bilan, Sur Bilan, issa għandi Sur Schwab mbagħad is-Sur Banier li ħajkun l-aħħar kellim. Grazzi ta' sew, Sur Chair, jiena wkoll ħankun nitkellem fil ossora li xkwazi kważi ntqal kollox, pero nix nibda billi ringrazzja rapporter għax xogħol eċċellenti tagħha. Għamlet xol eċċellenti fu dan il rapport partikolari fuq l-scoreboard għaliex nistgħu naraw li membri ġedda fil-kumitat jistgħu jġibu magħhom ideja dinamiċi fil-xogħol tal komitat u dan u ta' benefiċċju lina l-kol. Jiena pittos kuntent għaliex hemm appoġġ għal dan ir-rapport għaliex bla dubju dan jirrappreżenta ir-realtà tal-lum fiħdan il-komplessità sħiħa tal-suq internu l-idea li nħeġġu l-istati membri biex jassikuraw li il-leġislaturi jadottaw l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni jimplementaw eh, l-leġislazzjoni kif suppost, ġifieri kunem hemm tajba. Is-Sinjura Tuni suġġeriet ehm, forum ta' suq intern u jiena naħseb li dan huwa punt importanti u pjuttost interessanti Aħna nafu wkoll li hemm hemm proċedura proċeduri taksur meta stat membru ma jkunx qed jimplementa b'mod xieraq leġiżlazzjoni kif suppost. U dan jista' jtina wkoll idea ta' x'inhu għaddej, però jiena naħseb li dak li rridu nassikuraw u li meta aħna niġu għal konsumaturi fis-suq intern u l-kumpaniji fis-suq intern Aħna rridu niggarantixxu li s-suq intern jaħdem b'mod effiċjenti u kif suppost fih dan il-qafas tal-liġijiet il-ġodda. U jekk aħna nistgħu noħorġu biġajiet ġodda u opportunitajiet ġodda, jekk aħna nistgħu nagħmlu dan da kollu tajjeb, però nistgħu nappoġġaw biss ħin rapport grazzi. Ah, Mr. Barnier. Mr. Barnier issa. Grazzi tas-Sur Chair. Mela jina ser inkompli fu dak li għadu kif għal surxwa bina nasab li dan huwa rapport ferm importanti minn perspettiva politika u nixtieq nirringrazzja nimra Tuna x-xogħol kollu li għamlet fuq il-proposti li resqet f'termini ta' skorbo tal-konsumaturi su intern, eċetera, eċetera. Aħna nifmu li leġizlazzjoni nazzjonali xi drabi il-leġizlaturi kolom diffikultajiet u dan huwa punt li semma wkoll is-sur punt. Il-pajjiż tijaj għandu bżonn passi biex itejjeb ir-rata ta' trasposizzjoni il pajis tijaj kellu puttost rata f'ira u dan għaliex il-pakketti ta' leġizlazzjoni kienu jaslu fil-nofs ta' terminu parlamentari, mandat parlamentari u minħabba situazzjoni toħra u għalhekk jekk aħna rridu nkunu kredibbli trasposizjoni tal leġizlazzjoni ssir b'mod tajb, aħna rridu naraw li jkun hemm ħidma tajba bejn il-Kummissjoni Ewropea u il-Parlamenti Nazzjonali tagħna. Jiena naħseb li bir-rapport ta' Sinjura Ratun, aħna ser nkunu kapaċi nħarsu lejn il-possibiltajiet kollha magħrufa mill-Trattat ta' Lisbona ġifieri anki li nersqu aktar il qudiem ma l-parlamenti nazzjonali u anki l-impiegati tagħhom laqat jikunu jkunu jistgħu jsiru b'mod regolari, forsi mhux kull ġimgħa. Però din l-idea ta' aktar sovranità li hija maqsuma u inizjattiva parlamentari minnaħa tal dan ovvjament ser jgħin il-Parlament Ewropew xi drabi direttivi jaffaċċjaw l-istess diffikultajiet meta niġu għal trasposizzjoni kaħna jkollna l-istess problema f'oxrin pajjiż differenti aħna rridu naraw dan għaliex qed jiġri. Din hija xi ħaġa li importanti ħafna għal komitati tan, għal komitati tan, għal parlamenti nazjonali, kol jina nistan niprovdi kol bazi għal laqat li aħna irridu komitati differenti, organizzazzjoni differenti li jkunu evoluti. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biż dwar analiżi, qed nitkellmu dwar kulturu anki fema ta' kwistjonijiet Ewropej. Jiena naħseb li dan huwa dan huwa ferm interessanti f'termini ta' ambitu għaliex dan ser jippermetti għal aktar laqat regolari bejn eh, bejn dan il-Komitat u Parlamenti Nazzjonali. Iva jina ringrazzja lil kollegi kollha, speċjalment is-Sinjura Tun, qabel ma nat il-kelma lis-Sinjura Regan mill-Kummissjoni nixtieq ngħid li il-servizzi, il-proġett ta' servizzi ta' assistenza ta' suq intern qed jippruvaw jorganizzaw prezentazzjoni u dan huwa punt li qablu fuq il-koordinaturi u mbagħad dwar il-form ta' suq intern nista' ngħid li fil-kumitat tal-affarijiet interni kienet saret inizjattiva mis-Sinjura Palazzo biex din l-idea tiġi promossa ġifiri permessa dan il-rapport aħna nkunu nistaw nħedġu lil kummissarju l-ġdid biex ikunu jistaw jipromuovu b'mod konġit il-Single Market Forum f'dan il-Parlament li naħseb huwa l-post li fejn dan isir. Fl-ħarnet, fix-xogħol tagħna ħari biex inkunu nistaw nħolqu suq intern nixtieq ngħidilkom li iż-żewġ mistoqsijiet tagħna fuq it-traspożizzjoni tal-arfin reċiproku u direttiva ta' kwalifiki u traspożizzjoni tal-direttiva ta' servizzi ser jittieħdu fil-plenarja li jmiss f'Novembru ġifiri kemm il-Kunsil kif ukoll il-Kummissjoni. Nittamaw li intom ser tkunu qegħdin tippruvaw tniżlu nisimkom fil-lista biex titkellmu. Issa, il-Sinjura Rega tixtiq t-kommenta għaliex naħseb li dan huwa dibattitu ferm interessanti u mbagħad nagħti l-kelma s-Sinjura Turin biex tagħlaq. Skużani, Sur Arber, jina s-Sur Henrik Melk u jina għan l-kap tal-affarijiet legali, is-Sinjorina taħdija taħdemmija jukoll fil-Kummissjoni nixtieq nagħmel kommenti ġenerali, jina ħsejt li din diskussjoni kienet ferm interessanti u naqsam il-punti kollha li saru dwar dan. Aħna kellna ħafna diskussjonijiet utli ma' Surruna fuq dan ir-rapport u aħna naqsmu l-istess idejat fuq l-innovazzjonijiet li aħna nistgħu nwaslu u ndaħlu fl-iskorbor tas intern l-inklużjoni tal l forum u lesti u koll naħdmu anki mal-parlament biex nizviluppaw dan il-forum il-ġdid fuq bazi annwali. Naqbel ukoll ma dak li qalu l-membri tal-Kamra dwar l-aspetti kwalitattivi ta' suq intern u anki l-aspett kwalitativ ta' il liġi tal-Unjoni Ewropej naħseb li dan huwa ferm importanti, però dak li qed nitkellmu fuq li nħarsu aktar il fuq, nħarsu lejn prevenzjoni aktar milli nindirizzaw il-problemi li darba jidru, nkunu aktar effiċjenti meta nħarsu lejn l-affarijiet mill-bod aktar meta naslu għal eh, stadju tal-litigazzjoni ma' stat membru. Fil-fatt, katina ta' tlet passi meta niġu l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea, l-ewwel waħda hija trasposizzjoni tal-liġi, mbagħad għandna l-implementazzjoni korretta u t-tielet pass u applikazzjoni tajba tal-liġi. Iġbri, meta nkunu qed ikollna trasposizzjoni diġà eh, huwa pass tajjeb, u għalhekk għandna ser inkomplu nużaw l-iskorbri kien effiċjenti. Meta nifaċċjaw sfidi gbar u meta jkollna implementazzjoni applikazzjoni eh, fil-istat membru, ġifri meta aħna nitkellmu ma' ċittadini u negozji, hemmhekk aħna normalment insibu ħafna mill-problemi. Ir-raġunijiet għal dawn il-problemi normalment huma differenti fl-istati membri. Xi drabi jkollna protezzjonizmu, drabi oħra jkollna nuqqas ta' fema minħata li stati membri dwar il-liġi nifissa. Jista' jkollna wkoll il-kwalità tal leġiżlazzjoni ġiet adottata, però ir-raġuni huma ħafna u realtà hija komplessa. U għal din ir-raġuni aħna għandna nixbilkom l-attenzjoni għal rakkomandazzjoni li l-Kommissjoni adottat fuq il-partnership tal-Istati membri reċentament. U l-opinjoni tagħna ili flimkien ma l-istati membri u anki f'partnership ma l-istati membri nkun nistgħu nindirizzaw il-problemi fil-qalba tal-problemi li qed niffaċċjaw f'kull stat u għalhekk nħeġġeġ li nsegwu din ir-rekomandazzjoni u l-mod kif l-istati membri jieħdu din il-kwistjoni mal-amministrazzjoni tagħhom dawk li jridu japplikaw il-liġi fil-istat membru. Ġviri li tkun hemm sforz preventiv u jekk naħdmu mal-istati membri kun nistgħu nilħu ir-riżultati nixtiequ għalhekk jekk il-Parlament Ewropew kun jista' jgħin aħna ovvjament nilqgħu l isforz hawn nixtiequ nlaħatu merħba wkoll il-kummenti pożittivi fuq Solvit. Solvit kif tafu huwa mekkaniżmu li solvi l-problemi effiċenti ferm u l-lum il-ġurnata għandna elf kas kull sena U meta nikkonsidraw il-fatt li s-solvi ġi mwaqaf biss seba snin ilu, irridu najdu li qed jaħdem verament tajjeb. Kif qar sur Ludigar sa ċertu punt, dan huwa vittma ta' ta' suċċess tiegħu stess. Minħabba l-fatt li tant qed jara każijiet li r-riżorsi huma daqsxejn stretti. Huwa minnu fil-fatt li hemm ħtieġa f'ċertu pajjiżi biex ikun hemm tisħiħ tal-ċentri tas solvit kemm f'termini ta' finanzjari kif ukoll ta' viżabilità lejn il-komunità tan-negozji. Dan huwa kollu minnu u li il-Parlament Ewropew jkun jista' jissaħħa eh, solvit centers eh, dan ovvjament nilqaħbla dubju. Grazzi. Uh, thank you very much indeed. I'm, I'm sorry I didn't introduce you earlier, but my... Grazzi ta' sew, dispeċini ma' introducejtek x'qabel imma noti tiegħi ma nux inkludu l-isem tijak. Mela, għanna rapporter bħala l-ħar komment l għanek nix ingrazzja l tal-kommenti taħħu. Dawn kienu tassew kostruttivi. U personalment kienet esperienza tajba ħafna li ħedimt fiħdan dan il-komitat, specialment biex shadows kolla, kullħat koopera. Diskutejna u koll ħafna affarijiet jina tinħares bil-ħerqa lejn il-ġejjini mill-laqa ma laqa mis sinjur Monti, il-forum li jmiss, u għal kooperazzjoni mill-qrib, mill Digi Marks, ma' kommissjoni. U jina ċerta illi scoreboard li jmiss jekk ankomplu sejrin ek, konna rizultati tajbin ħafna fuq is-suq intern. Grazzi, mela, nisni konferma kħiġbok l-skeda ta' proposta tijak. Jina informazzja tijak sejti li l-skadenza l-membri nar tlita li jmiss nofsinar. Sawet nejt. Tajab, mela, bat naraw ftit dawn l-amendi u nivataw fuq il-rapport fl-ewwel ta' Deċembru. Dal-pjan. Jista' jkun nis tbiddel id-data minħabba ismih minħabba tal-Komissjoni, ma insomma, dan huwa l-pjan U dan ikun fuqtu kol uh, biex nisimaw mill-rapport ta' sulmonti Imma l-iktar li ħaġa importanti hija li nisimaw il-11 ta' novembru u uh, f'nofsinhar. Mela, għeddin ftit lura pala ħin, imma rritt li konna diskussjoni tajba, mela naddu issa skambju ta' informazzjoni li jmiss ma' s-Sinjura Heidi Ruler, reporter, dwar il għada ta' rapport taħħa Nasab li da skambi ta' informazzjoni ser jiffoka fuq il-proċedura l pjanijiet li għanna għal dan il-rapport għand importanti. Omba għanna shadows, nistan ċekke li għaw kullħat ta' wek, strangle. Ivo, ijet, l-NPP, Senior Venjer, mish għedawnek imman Senior Gebhardt, t-reprezenta Senior Koitzman, jienet nixxedow ja għal grupp tijaj ġifir ħanati li nifsi perdu qasir biex nitkellem bil-permess tagħkom. U kellem minn se xadaw li ħor mhux qiegħed Jek eh, Jekk iġobkom, ovvjament jekk xi titkellmu għajdulni. Nixiq nil-qassur vidna l-head of unit tal-Digimark. Taw ijat ijaw ijat. Grazzi tassew, Senior Ruler. Grazzi. Grazzi. Jena Et nikonu għost et nara xadu rapporters kolla unnek flim kif doqqa xina sissa eh, kooperajt maħom fuq livell bilaterali. Issa nistaw ninaqdu n-organizzaw ismiħi li organizza eh, suppost eh, pjanajna li għannar. Kien ħajkonna laqa fuq din il-kustjoni partikolari. L-ideja kienet dak iż-żmien li nkunu nistaw nkun nistaw nressaq ir-rapport tiegħi fil-plenarja f'April jew Mejju rapport livell ġenerali qed jitqis fil-sfond tat-Trattat tal-Lisbona li jistaġi ratifikat u naraw x'impatt ħajkollu dan fis-settur tax-xiri pubbliku. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-autogvernanza fil-sem il-municipalitajiet u l-awtorit lokali dan issa fil-leġislazzjoni hija il-leġiżlazzjoni hawnhekk hija aktar b'saħħita. E, ġi konfermat li istati membri ser ikunu kollhom ikunu iktar involuti imma jfisser illi dawn tal-awtoritajiet lokali jkunu jkunu involuti wkoll billi jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Mbagħad hemm id-deċiżjonijiet kollha mill-Qorti tal-Ġustizzja mill-2007 ċertu waqsma ġew ikkjerifikati u f'rapporti ta' qabel ta' McCarthy u Verailer aħna sħaqna illi għatem nuqqas ta' ċaletta legali f'ċertu waqsma imma dan ċarajnijom. Bat kien hemm it-tieni deċiżjoni li hemm li aktar ċara dwar kif il-kriterji għandhom ikunu applikati li ġifieri ikun hemm iktar ma meta nġu għal kriterja tal-kontroll fejn ċertu municipalitajiet ikunu jistgħu jeżerċitaw dan it-tip ta' l nifisom. Imma li ma jistax ikun hemm kumpaniji privati invaluti li qed inħarsu leja mill-lat interkomunali. Mbagħad dwar is-servizzi tal-interessi ġenerali tal-pubbliku hemmhekk għandna kjarifika tal-sħubijiet eh, pubbliċi u privati fir-rapport ta' Sulvarler kien dan u fil-fatt ġi konfermat illi dan mhux neċessarju jekk il-parteċipant onora il-kontratt skont il-proċedura. Ristan la ċarrezza f'dan il-qasam speċjalment fil-qasam tal-konċezzjonijiet imma din ħaġa li ħajkun diskutu fl-ismih għan kanna u koll eh, eh, kas taljan fejn deċizjoni jittieħdet li dina għatejna biex naraw eżattament kif li siġej edha tinterpreta dan it-tip ta' kriterji dwar il-min għandu iġġar riskju. Nasib li dan huwa l-pedament f'kas ta' konċessjonijiet issa huwa ċar li dan ma jaqax taħt il- leġislazzjoni ta' xiri pubbliku imma taħt il-leġislazzjoni ta' suq intern. Għasam iħar li aħna konna nisħu fuqu hija dik tal-ek imsejħa soft law unbat għatti leġislattivi illi irridu nġbrom un asruwam. Im il-problema u lew xie affarijiet nieqsa u għalhekk nittama li l-handbooks ħar ser jkunu disponibbli dal-waqt. Mafna inizjattivi għal dak li nixqasam ma' xiġi li għandu xaqsam ma' prodotti favur l-ambjent imma xorta għatfad li jenna xnaqtfu meta nitkelmu dwar kif għanna namlu biex nġidu kontra bidla klima, ma l-autoritajt legali jessan li għandhom dobġi tibta ċertezza legali jew jekk inti tħares lejn il-komunikati li eh, ġew publikati u il-tipi varji ta' leġislazzjoni li x-Republiku għedin jizaw bħala tip ta' kaxxa ta' għodda, jek nħarsu lejn dana kollu, konna l-impressjoni illi jem nuqqas eh, ċerrezza legali, jew eh, nuqqas ċerrezza legali. U wieħed mill-punti li xaqna għamelu għalli għan nishtiqun sejħu l-Komissjoni eh, nappellaw l biex jiddefinixxu il-kompetenzi s-setat u naħseb illi diġi Mark ukoll għandhom l-wol si biex jgħadu għawnek biex jgarantixu din iċertezza l awtoritajiet legali għallunna illi fċertu każijiet kellhom jonfqu xi terz mill-ispejjeż tagħhom fuq il-parir legali sabiex wieħed ikun jista' jħejji il-sejħa l-offerta eh, u jipparteċipa fil-proċess. Ħaġa oħra. Il-problema ta' t-tikketjar fil- fil-xiri ta' prodotti ħodor fuq livell nazzjonali tal-Unjoni Ewropea u daw tekkitti kollha differenti u dan ifisser li s-suq qed jiġi frammentat aħna ma rridux dan għal aħna rridu li naċċertaw illi għandna armonizzazzjoni tkun iktar uniformi fl-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji li wasal għall-użu ta' dawn il-tikketti. Weħed mill-affart nistaw nużaw. Nejdu kif tista' komissjoni ta' ċerta li kunem ftejn fuq livell ukolanti eh, nazzjonali u fuq waħdi komunitarja biex kunem din l-armonizzazzjoni. U ċertu elementi ta' fid li nisaw naplikaw għam um, li biex jgħinuna li jkun aktar ċerta armonizzazzjoni dwar din il-tikketi. Dawn huma l-kwistjoni li għandna nindiskutu, ħankonna nikkontattjaw il-Komissjoni biex ngħidulhom forsi jgħinuna fuq dit biex ta' ċarezza legali wkoll fil-qasam tax-xiri pubbliku. Dawn huma l-prijoritajiet tiegħi jekk imma smih kif ukoll ir-rapport tiegħi. U naħseb li b'dan il-mod inkunu nistgħu namlu ġabra ta' xembu u xbemx fil-qasam ta' xiri publiku u uh, nishti nejt li krizi finanzjarja li għadna falissa tista tagħmel hemm ħafna affarijiet li tista' tgħin biex nagħtu spinta lill-ekonomija, ma xorta waħda l-ewwel qed għandna bżonn din iċ-ċertezza legali. Grazzi ħafna ta' din il-plan il-rapport komprensiv ħafna naħseb li jiena oħra nistgħu nżidu punti ma' dan biex l-nuru eh, kemm importanti dan ir-rapport issa s-sur Engellaw fis-sim IPP. E Grazzi ċer, jiena wkoll kontent li eh, shadow reporters Għaddin għonek u koll, biex nkun għan nidiskutu dan kollu ma' rapporter għax aħna rridu nikkoordinaw sabiex nistaw nkunu sa' għamlu bieċa xol tajba. Is-Sinjor Ruler tkellem dwar ta' punti illi ser jiddaħlu fil-rapport rapport tagħha u naħseb illi qalet sissa jew li għamlet sissa sarfu f'punti importanti li jindirizzaw mod partikolari ċertezza legali, kemm jekk qed nitkellem dwar awtoritajiet pubbliċi jew jekk qed nitkellmu dwar l-atturi ekonomiċi illi huma involuti f'dan it-tip ta' xiri pubbliku. Aħna nafu li dan huwa wieħed mill-kbar oqsma ta' problemi bħalissa li għandna. Dawn hekk mhux kwistjoni ta' li liħdu passi ġodda vizavi leġislazzjoni u li nħolqu leġislazzjoni ġodda aħna irridu niċċaraw il-leġislazzjoni li diġa qedem u illi naċċartaw illi dan jiddaħal fis kif suppost. Dan eh, jott għal ħafna qsma. Senior Ruler referi tal kem sejħa soft law u għat tal-linji gwida li japplika unek ukoll u pariri kif ukoll elementi oħrajn illi mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu mal-regoli stretti li għandhom jiġu applikati hawnhekk, imma li huwa msejs aktar fuq il-prezzi tajba. Iżda dan ma jistax ma jistax jiġi ġeneralizzat għaliex inkella spiċċa f'sitwazzjoni fejn ħadd ma tifhem x'kunċetti qegħdin nitkellmu dwarhom ċertu rappresentanti minn ċertu pajjiżi illi qalu illi Dan it-tip ta' pressi huma għandhom eh, fondi u hemm xi ċertu tip ta' terminoloġija li jista' tintuża u hija mifruxa per pereżempju fil-qasam tal-xiri ta' prodotti ekoloġiċi dan huwa l-każ u emmin ti saj ma' dawn il-proċedura u juża ċertu terminoloġija minn ma jafuq eżattament però x'qegħdin jgħidu x'qed ifissru. Ħadd ma jaf u ħadd ma jaf l-aħħar mill-aħħar eżattament x'qed jgħidu u għax xi jirferu l-kuntratt jiena qed jingħata fejn il-sem ekoloġiku tal-kuntratt mhuwiex eżattament dak li ħasbu li għal nies Għalhekk jridu nifukaw fuq ċertezza legali u għalhekk din hija ta' l-akbar importanza lina. Imma t-elementi ġodda u aspetti ġodda li jorbtu ma l-lat ekoloġiku ta' dan il-xiri pubbliku u dak li nxaqsam ma li natu battatura l-ekonomija. Ovvjament l-SMIs għandhom ħafna importanza hawnhekk ma nasibx li dawn huma kontra li nsaħħu il-lat eh, ambientali iżda jew ovvjament ridu jkunu voluti u bazzi ta' regoli ċari li joddu għal kulħadd. Issa la darba dan u peress li dinja l-ewwel skambju ta' informazzjoni informali issa l-proċedura eh, tniedet Dan għalissa kollu li għandu xinejt, pero għet nistenna bilħer għalli li kolli ċans li niddiskutija f'gruppi iżar ma' rapporter. Sinjor Gebhardt, grazzi. Jiddispeċini fissem il-kollega għaj li ma setax jattendi nħabba eh, strajk tal-ferroviji ma nistax nipprotestaw, però għax il-dritt tal-strajk huwa wkoll importanti ħafna u negozja kollega tiegħi tal-li batet il-kummenti taħħa bil-miktub. Iżda qabel ma għad nerġan naqra t-tekst taħħa n ningrazzja s-Sinjor Ruler tal-approċċ li adottat għax naħseb illi inti semmejt għad ta' punti importanti u inti għed illi tħoss illi hemm ċertu prioritajiet illi inti t tkopri fit u għalek fissem il-grupp tijaj politiku li xti intik nappoġġak u li saw għamlu l-mutana biex nappoġġawk. Palmet, l-approċ tijak u għawihed utli, aħna rridu naħdmu issa fiħdan il-kuntest ta' trisat ta' Lisbona. Imma rridu naċċertaw illi kull ma rnexxina niksbu sissa irrit jiġi implementat bisħieħ. Inti tkellem dwar l ma' mal autoritajt legali u mat il-protokoll fuq il- interessi pubbliċi u regoli jorbtu maħħa. Ovvjament għanna il-mezzi meħtieġa fuq livell politiku biex inkun nistgħu trattaw dan il-kwistjonijiet u jekk inti trid taqbad u u titfektar enfasi fuq dawn il- dawn l-affarijiet irrid jkun tajjeb għax jagħti nifs ġdid lil dokument. Inti referejt għas soft law, il-komunikazzjonijiet disponibli, l-approċċi politiċi differenti li jeżistu f'idan dan il-Kommissjoni. U mbagħad inti l-appell tiegħek li għamilt lej il-Kommissjoni hija waħda tajba, xinti jgħet li jendom ħarsu leġizlazzjoni u l ġurisprudenza li ġeja mill-ICJ. U dan ħajkun utli mod partikolari. Nasab illi inti bħala rapporter nistaw nserħnu raħna. Dan huwa t-tekst sali qalet il-kollega tiegħi jiena sodisfatta li kont qed nitħaddat ma' Senior Ruler fuq dan ir-rapport għaliex flimkien ħankunu nistgħu nablu biċċa xogħol tajba. Naf li rapporter hija marbuta ma' dan il-kriterja soċjali ambjentali meta niġu għax pubbliku u l l-otja tal-kontratti. Ovvjament din hija kwistjoni ċentrali u jiena e, hija ħaġa li qalbi ħafna. Hemm ċertu aspetti li nixtieq nara fir-rapport u naħseb illi s-Sinjura Ruler kif ukoll kollegi tiegħi jaqblu miegħi naħseb li huwa essenzjali illi jisu ftit il-ħtiġijiet u speċifitajiet tal-autoritajiet lokali f'dan 27 stat membru. Ma nasibx li l-leġislazzjoni Ewropea għandha tarmonizza żejjed il-regoli lokali u drawit. Ovvjament, sakemm il-leġislazzjoni Ewropea qiegħda tiġi mħarsa wkoll fid-dawl id-dibattitu li kellna l-bira fil-ħodu kellna natu ftit eh, sib l-mezzi li ħanużaw speċjalment dak li xaqsa ma' pubbliku għax nafu li hemm dewmin fil-ħlas li qed isir minna ħadd tal-awtoritajiet pubbliċi u dan jista' jista' dizastru għal mm, prizi speċjalment żaru medji involuti. Imma laqqas ma nistgħu noħolqu spejjeż żejda m'għandniex għalfejn nuħarġu bihom kif eddan fid-dibattitu tagħna. Xaħġa l-aħħar ħaġa li xi ngħid imma importanti ħafna lija huwa l-att ta' servizzi soċjali u eh, tal-interess pubbliku għaliex ma jistax ikolna xi pubbliku biss li huwa msejjes fuq il-tiġijiet tas-suq u il-domanda ta' kompetizzjoni Le, aħna wkoll rridu nqisu kriterji soċjali wkoll, mhux sempliciment il-lat ta' kontabilità ta' numri. Nittama li dan affarijiet kollu li staw nkunu nistgħu nitħattu magħhom flimkien ma' rapporter Grazzi tassew. Grazzi jiena ċert illi il-rapporter ħatkun attiv ħafna b'dan il-lat u x-shadow rapporter ħatkun attiv ukoll ħafna. Signor Grotzman. Grazzi. Aħna nilqaw. Aħna nilqaw il-rapport ta' Signor Ruler, kontenti li jiet għatmeċi għonek għax nafu li għaw dil-kazistika, għaw dil-ġurisprudenza, għansi skużawni, u għalek rridu nħarsu lejn il-diskussjoni ta' xirri Publiku. Forsi nista' nitkellem dwar x'għandu jkun lana ħarriet għana aħna nitkellmu hawnhekk dwar ir-Repubbliku li naċċertaw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta, opportunitajiet ta' kompetizzjoni ġusta u ndaqs għal kumpaniji kollha meta nitkellmu dwar dan it-tip ta' proċeduri għal sejħa tal-offerti. Ovvjament dan għandu jwassal għal prezzijiet ġusti għall awtoritajiet lokali aħna nannevitaw il- spejjeż burokratiċi għalijin li il-rapporter rifletta aħna rridu nużaw proċeduri ta' ta' xiri ta' prodotti elettroniċi ma taħjar. U fil-kas ta' municipalitajiet u autorit lokali għat hemm lakuni kbar għaliex jekk hemm xi ħadd li tieħdem dak il-livell partikolari, xort hemm amministrazzjonijiet lokali fil-awtoritajiet lokali li jaħdmu mod tajjeb ħafna u mod effiċenti meta jużaw l-art elettroniku, ma bat hemm toħrajn oħrajn illi qegħdin eh, lura dan il-qasam. Mbagħad hemm dawk illi jixtiequ jużaw li public procurement imma il-problema tagħhom hija l-ispejjeż. Ovvjament dawn l-ispejjeż iridu jerfawhom l-autoritajiet lokali. Iżda, u bat jridu naċċertaw illi dawn il-prezzijiet ma jkunux għalin iż-żejja ta' xinkella dan dawn l-ispejjeż ħajġu trasferiti f'posti b'nadi oħra. U koll meta jiena nistenna bil biex għad-diskussjoni ta' dawn l-aspetti u naraw jekk hemm xi ħaffariet oħra nistgħu ndaħlu wkoll dan ir-rapport grazzi. Inti xtaqt ukoll titkellem sur Iva, mela, Grazzi. Mela, malaj malaj bħala xadu rapporta ħan nitkellem il proposta. Għax eh, din kussini tal-xirri pubbliku hija xi ħaġa li jiena nvalut ħafna fiha u jiena involut fiha flimkien ma' kollegi tiegħi u jiena naħseb li aspett kruċjali ta' xogħolna hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiena tassew ferħan illi eh, Sinjura Roller ħat tagħmel dan il-rapport għaliex għandha l kwalifiki li tagħmel dan. U l-rapport tagħha tina bażi tal-ambitu u li jħanna naħdmu fuq minna u ħames n oħra. Għaxa kan kien ħafna kwistjonijiet li rridu eh, nitkellmu dwarhom. Jina b'mod partikolari jentużjast rigward il-fatt li inti semmejt xi rapporti minn kollegi, minn dik ta' Sr. Weiler, ma semmejtx naħseb ta' Sur Habern fuq il-xiri kompetittiv u li ħeġġeġ ix-xiri pubbliku billi nħedġu billi inħedġu l-innovazzjoni, jina għat nkik ftit għonek t-pista li nsejt semmija. Imma għasa pri għalissa meta għet naraw kif għanuħol u xol ġdijt, t-tani għu rizors eh, tassew imprezzabli li għanna nużaw. Għalek kuntajja pit tista t-daħħal u kol fil-rapport jina naqbel ma' Sir Angus u Kreitzman uħrajn rigward l-importanza li ndaħlu l-SMI ukoll fil-xiri Publiku. Għax naħseb illi dinja problema kbira f'ħafna stati membri. Naħseb li dun indirizzawa u li mod ġenerali l-aċċess huwa diffiċli ħafna pajjiżi, mod partikolari pajjiżi hemm ħafna proċeduri burokratiċi goffi u skabrużi u tajjeb għalhekk li nippruvaw nerbu din il-ħaġa. Minix ċert jekk inti semmejt it-trasposizjoni tal-direttiva tal-rimedji. Din kienet proposta importanti ħafna li daħħalna u naħseb dan u eżempju ta' kif wieħed jista' jagħti kumpaniji e, serħan il-moħ li jekk irridu jistgħu jisfidaw il-proċeduri jekk il-proċedura ta' xi pubbliku ma seħx kif suppost. Immilux żorna Svezja u morna narraw l-autorità tal-kompetizzjoni tal-Svezja. U emmek dawk l-autoritet għalluna li aħna u kol responsabli għax il-Republiku ġewwa l-Svezja għaliex aħna narawha bħala parti integrali tal-inżommu suq kompetittiv u x-xiri pubbliku għalek u importanti b'dan il-qasam, li tamma li musta jkun ambizzjużi zejjed billi ndaħlu din id-direttiva, ma forri min jisa bħala ndaħlu fil-affas eh, tana ta' xol tana b'dan il-qasam. U għantik ċans iktar u u roller biex id-dur iskeda. Mela, dinja il-kontan u l-kontributijaj bħala l-ħar shadow, l-lista issa Surġvab u s-Sinjora Vajlar Surġvab. Bat Sir Vajlar, bat Sir Vidner. Surġvab. Grazzi. Jiena nixtieq nitkellem dwar dak li ntqal naħseb li Sinja Ruler għalet mod moċċar bħala pjan ta' xogħol rapport aħna diskutajni dan bażi tal l-aġġornament li kedna nafu li taħt it-trattat tal-Lisbona ħajkun hemm ħafna innovazzjonijiet meta niġu għal x'nistgħu nagħmlu fuq livell ta' awtorità lokali u jridu nħarsu liha fiktar dettall. Nix nifoka fuq xi punti għaliex hemm ħafna li ntqal, mista' ngħid kollox. Hemm dan il- din id-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja rigward Hamburg u fuq xi nixtan nirreferi għal dan. U veru, jekk inti tħares lejn il-kazistika, aħna issa għanna interpretazzjoni speċifika, speċifika speċjalment meta nitkellmu dwar awtoritajiet legali biex li, li kollhom is-seta li ibastru eżattament se jkunu l-attivitajiet tagħhom ċert wasma, Imma hemm ukoll parti minn deċiżjoni li ma konniex qegħdin nistennew u forsi u tamina ħarsu ftit lejn deċiżjoni partikolari u naraw eżattament kif dan jappoġġa suq intern. Tini ħaġa. Hemm qasam li fih jiena naqbel ma' Sunja Ruler u xi oħrajn li Basikament kif livell tal-autoritajiet lokali dawn jistaw jifissaw il-kondizjonijiet u ċirkustanzi sabiex meta niġu biex indaħluhom fis-seħ, dan jista' jsir kif għandu jsir. Hemm jgħid illi qalet eh, is-sinjor li ħafna mill-ispejjeż jintefqu fuq il parir regali. Bażikament dan minħabba li l-awtorit lokali ma jkunux jafu kif għandhom jimxu għalhekk jonfqu daqshekk fuq parir legali. Għalhekk irridu naċċertaw illi l-awtoritajiet legali u kunu informati ma taħjar dwar ix-Republiku, dan il-leġislazzjoni dwar ix-Republiku biex bekk ma jkollhomx dan jonfu daqshekk fuq dan it-tip ta' parri legali. Iktar il-qoddim. Ovvjament, dak il kustjoni siħat tal-kondizzjonijiet u l-kriterji l involuti specialment jekk qed ninħarsu lejn id-dimensjoni soċjali tax repubbliku u l-kondizzjonijiet li jorbtu maħħa, per eżempju, id-deċiżjoni ta' Rufut ġi kritikat għatta drabi, naħseb illi kun tajjeb illi kiku jkonna deċizjoni eh, diskussjoni iktar dettaljata dwar x'tip ta' kriterji kondizjonijiet jistaw jiġu ġustifikati b'tal-imot indaħluhom fil proċuduri tal-xiri pubbliku. Hemm ċertu dispożizzjoni li għandhom xaqsmu mal-paga minima fl-istati membri li aħna rridu kol inħarsu u nasib li ma nafx kemm hu tajjeb illi stati li eh, dawk li qed jitfaw is-sejħa tagħhom mistati membri oħrajn. Iridu jikunu konformi ma' ċertu regoli oħra li m'għandhomx xasmu direttiva jew le naf li sinjor Rulli ħat adotta approċ konsistenti fermu u nittama li din tistatejna biex nalqu fuq dan il-rapport sam diħla. Grazzi. Signora Ruder, l-approċ li jinti issa spiegajtinna u l-ewwel dibattitu huwa wieħed li nappoġġa kif qalet Signora Gebhardt, intom għandkom l provozzjoni ta'kom biex tkomplu taħdmu u xtaqt inżid xi punti hawnhekk. Hawnhekk ma naħsibx illi id-direttivi Ewropej joħolqu ħafna burokrazija. Mish kwistjoni ewlenija din naħseb uffiċjali zazah ġodda f'awtoritajiet lokali forsi għandhom xi problemi u fuq livell nazzjonali hemm il-bżonn għalhekk li l-affarijiet jiġu simplifikati. U ma rnexxinix nagħmlu dan fl-aħħar leġislatura imma forsi rnexxin issa. Ja, sfortuna illi mhux biss fil-Ġermanja, iżda wkoll fl-Italja u forsi anki eh, sa ċertu punt fi Franza illi deċiżjonijiet tal-ICJ jispiċċaw b'appell u mbagħad dan jista' joħloq ħafna taqlib fl-awtoritajiet lokali. Għaliex imbagħad ħafna affarijiet iridu jispiċċaw wara li bdew, jintemmew. U allura dan huwa din hija xaġa importanti għal parlamenti Nazzjonali u l-esperti li qegħdin jittrattaw kwistjonijiet ta' xi Repubbliku forsi fis-smieħ nistgħu nisimgħu esperti minn pajjiżi oħra mhux biss mill-Ġermanja, minn pajjiżi fejn hemm problemi partikolari fit-twettieq għanna il raba rapporter Malcolm Haber. għanna kollega minn Franza, Iva Surkuter, Iva. Illi u koll indika u koll komponent importanti fid-debattitu. Signora Rule, tkellimna dwar il-kriterji, iżda jiena interessata fl-axar kriterji l-oħra. Xġara minnhom? Kienu msemmija fl-ewwel direttiva. Eh, tkellimna dwar dawk ekoloġiċi u soċjali, iżda jiena naħseb li l-oħrajn ukoll huma importanti. U għalhekk irid ikollna xi tip ta' indikazzjonijiet f'dan l-istadju. U hawnhekk qed ninduna li hemm ħafna dibattitu għal dak li għandu x'jaqsam proġetti piloti, waqsma ġodda li nistgħu nesploraw. Aħna nħossu li dan id-dialogu kompetittiv huwa wieħed li għandna nappoġġaw jidher li kollox qed jaħdem kif suppost iżda aħna konna din nittamaw li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet hemm barra għandhom ikun aktar involuti u mhux qed jiġri dan jidher li hemm tliet erba' persuni biss illi huma qegħdin jifassu l-affarijiet u ma kienx lan tagħna dan. L-aħħar punt. Il-Kummissjoni wkoll għazlet il-mezzi għal dak li għandu xaqsam ix-xiri pubbliku fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja Issa jkun interessanti li naraw se jkun ir-riżultat ta' dan kollu jekk dan kollu kienx pozittiv, jew jista' jintuża b'mod aktar ġenerali, jew inkella forsi dan jista' jkun ehm, pass il qoddim għal-ġajjini, naf li hemm ħafna xogħol, dan ifisser ħafna xogħol, ma jfissirx li daħlu kollox kollox kollox li indikajt fir-rapport iżda forsi tikkonsidraw dan. Grazzi ħafna għax-xogħol tiegħek fid-dossier u naħseb għandna ħafna persuni hawnhekk interessati f'dan is-suġġett u sinitu pieċi pjaċir naħdmu flimkien. Issa, is-sur Vidne mill-Kummissjoni issa jekk joġbok eh, nitolbok ma tiħux wisq fittu għaliex ehm, għandna affarijiet oħra niddiskutu u mbagħad imorru lura s-Sinjura Rule għal taqsira għax naf li mbagħad ehm, għanna l-kollegi li jishtiqu jibdew ix-xogħol fuq il-punt li jmiss. Grazzi ħafna President fil-qosor. Ir-rapport jikkonċentra fuq żewġ kwistjonijiet ewlenin. Minna ħanna l-kwistjoni tal-koerenza u relazzjoni bejn xi Repubbliku u linji ta' politika oħra pal l-innovazzjoni soċjali, l-ambjent, U għonek nafu li għanna kustjoni importanti fejem ħafna inizjattivi, mux bis fil-DG Mark tizdan kif DG zoħrajn, u li nishtiqo namlu huwa illi pala DG Mark ikonna dokumenta linji gwida fejn nipruvaw norbtu dawn l-elementi kollha differenti flimkien u najdu dan huwa l-essenzjali li wieħed irid jirrispetta biex bekk natu eh, linji gwida ġenerali għal awtoritajiet kontrattwali għaliex nafu li jkun hemm xi konfużjoni minħabba dokumenti kollha li ġejjin mill-inħawi kollha. Mbagħad punt ieħor. Il-kwistjoni tal-kazistika li qed tiżviluppa b'mod rapidu ħafna, speċjalment għal dak inxaqsam kooperazzjoni pubblika. Aħna qegħdin nanalizzaw din il-kazistika u nippruvaw nofru interpretazzjoni li nittamaw tkun tista' tagħti aktar eh, ċarezza lill awtoritajiet dawn huma s-suġġetti u li għandna bħalissa bħala kummissjoni aħna noffru l-assistenza tagħna fix-xogħol tagħkom u nagħtu l-kontribut li dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna wkoll eh, nieħdu pjaċir naħdmu flimkien magħkom fuq din il-proposta. Is-Sinjura Rule biex tara id-dibattitu jekk jogħġbok. Iva fil-qosor. Nibda billi ninnota illi eh, l-shadows, xaqt infakkarum illi għet nitkellmu dwar erba paġni. Ovvjament, erba paġni biss l ma nistawx indaħlu dawn l-elementi kollha. Rdu nifukaw biss fuq l-essenzjali. Ovvjament, is-smieħ se jkun pass importanti fil-bidu ta' xogħolna u memmek ovvjament insibu ħafna elementi oħra. Xtaqt insemmi illi l-iskadenza da maddiċ u għadni għedin nistenna u fil-fett dawn il-żminijiet ta' twetti ovvja għadhom ma skadewx. U se jkolli nikkonċentra fuq dawk l-elementi li referita li jom il-Kommissjoni. Issa jien nista naħdem għal presidenti kollha u naħdu flimkien u bat fjannar ikolli l lest u bekk intom kunu tistgħu tresqu l-emendi ta' kongrazzi ħafna għat-tmexxija tiegħek dwar dan u xtaqt nikkonferma illi il-pjanar attwali tagħna huwa illi konna is-smieħ jew fil-25 jew 26 ta' jannar ovvjament narfu lil kollegi bid-dati mara kemm jista' jkun. Grazzi ħafna lil kulħadd. Mela, issa naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna huwa dossier tant importanti fil-Kumitat tal-Ambjent it ejt fis u l-użu ta' prodotti bioċidali. Jiena tassew kuntent hawnhekk li għandna fostna il sinjura Klas, ir-rapporter għad-dossier mill- Kumitat eh, tal-Ambjent eh, natik merħba kif ukoll ir-rapporter tagħna l-opinjoni Sinjura Sartori li wkoll qed tmexxi xogħolna fuq opinjoni. U tajjeb li qed naraw din il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kumitati. Issa, il-punt ewlieni fuq l-agenda huwa li nitolbu li l-Kummissjoni tina taqsira tal-valutazzjoni tal-impatt fuq din il-proposta xaħġa ħaġa li kif jaf il-kollegi hija xi ħaġa li saret eh, standard issa fil-kumitat tagħna. il sinjora Saltori u kol suġġeri dan il-punt għal dan id-dossier u għamlet sewa. Mela, minnu fiħna ddu l-kelma l-Kommissjoni biex tippreżenta l-valutazzjoni tal-impatt, unbat nisemmaw il-rapporters, unbat ikonna diskussjoni, jekk intom taqblu ma dan ovvjament. Mela, Sinjura Brecci, nittama li qed pronunċa ismek sewa. Eh, il-kap tal-unità ta' DG Environment se tippreżenta eh, din il-valutazzjoni. Intom għandkom taqsira tal-valutazzjoni tal-impatt ħames eh, paġni iżda il-valutazzjoni eh, kollha kemmi fiha 80 paġni u intom jekk tixtiqu kopja tistgħu takkwistaw kopja però biss bl-Ingliż. Iżda nittam li naħseb li l-valutazzjoni hija fil-lingwi kollha iżda għandna id-data u naf li id-data u hawnhekk u naf li r-rapporters diġà jafu dokument sew. Allura naddu l-kelma issa lill-Kummissjoni. Iva, jina Briċi, grazzi ħafna tal-li jinti nkwetajt tant fuq il- ehm, ismi. Grazzi ħafna għal eh, dan l-interess biex natu eh, u koll eh, aħna natu l-prezentazzjoni fuq din il-proposta. Allora jina santikom ħarsa ġenerali fuq lan tal-proposta illi u dan se jiddiskrivi il-valutazzjoni tal-impatt. Mela, l-ewwel net kena direttiva u għana direttiva fil-fat din ila 8 snin fuq din il kwestjoni u t-twettiq kien sodisfaċenti, pero minnaħa l-oħra u kol kien hemm effiċenza u diżappunt fil-mod kif direttiva twetqet. Ovvjament emanijiet ta' saħħa u ambjent li enew ċertu sustanzi li kienu negattivi irġew irturati mis-suq Issa nafu aħjar x'tip ta' sustanzi bioċidali jew prodotti bħalissa qegħdin fis-suq li qabel ma kienx il-każ dan, u anki ċerti stati membri ma kellhomx eh, regolamentazzjoni fuq dawn il-prodotti, ġi daw kienu jitqedu fuq il-suq. Eh, eh, allura, din id-direttiva li ila attiva 8 snin kella xi effetti pożittivi iżda fl-istess waqt. Aħna narfu li hemm żewġ um, elementi hawnhekk għandek il-nuqqas ta' efficienza għaliex nafu li ħafna mill-kumpaniji li huma fis-suq partikolarment dawk li jipproduċu eh, il-prodotti bioċidali f'ħafna każijiet huma SMEs dawk lekk sejħa formulators meta mbagħad dawk li jipproduċu s-sustanzi attivi f'ħafna każijiet huma kumpaniji kbar ikbar u allura aħna ridna naraw eh, x'inhuma dawn l-ispejjeż għoljin biex bekk naraw li din tkun leġislazzjoni aktar effettiva biex ovvjament inħarsu l-ambjent u s-saħħa. Kif ukoll biex najnu l-industrija biex tagħmel marketing ta' prodotti li huma bla perikli mod effettiv. Issa kifet, hemm żewġ għanijiet ewlenin. L-ewwel nett illi naqsu l-ispejjeż ta' konformità li huma riżultat tal-ħtiġijiet tad-data, in-nuqqas ta' data sharing, u dan għandu mpat fuq l-SMEs. Imbagħad lan liħor huwa illi intejbu il-ħarsin tal-ambjentu tas saħħa hemm xi nuqqasijiet hemmhekk fid-direttiva preżenti li tassew iridu neħdu ħsiebhom u hemm eżempju ċar ħafna illi naħseb is-semmit fil-medja xi sena ilu. Jiġifieri. Meta għandek prodott tal-konsumatur li ġi ittrattat minn sustanzi bioċidali jew prodotti fis-suq Ewropew tista' tagħmel marketing ta' dawn il-prodotti jekk is-sustanza pjoċidali ġiet approvata iżda jekk dawn il-prodotti huma importati fis-suq Ewropew bħalissa m'hemmx mezz biex ikun hemm kontroll ta' dan il-prodott U kien hemm xi każijiet, anzi diversi każijiet iżda eh, konċentrati fuq is-sufanijiet u anki eżempji ta' żraben importati minn barra illi kien fihom jew ġew ittrattati eh, kontra l-moffa b'sustanzi illi huma projbiti fuq is-suq Ewropew u dawn ħolqu eh, ħru u kienem u kol danni għal konsumaturi u kienem u kol ħafna konsumaturi spiċaw l-istar fi Franza u fir renju Unit. U dan dinja eżempju ta' treated articles, ekkin sejħula fil-rapport tagħna. U għek għanna eżempju fejn il-proposta l-ġdida lan huwa illi inħarsu s-saħħa u kol, kif u kol ovvjament l-ambjent. Issa, dwar l-anijiet l-oħra li innaqsu eh, l-spejjes, il-valutazzjoni tal-impatt ovvjament indirizzatu kol xi ta' politika u fil-każijiet kollha se naqsu l-ispejjeż b'eċċezzjoni ta' prodotti trattati fejn qegħdin nżidu dispożizzjoni oħra li tikkonċerna it tikkettar ta' dawn il-prodotti għal konsumaturi bil-fatt li daw ġew trattati bi prodotti bioċidali ġveri din jaħtiġa ta' tikkettar bħalissa din ma teżistix, iżda ħna nħossu li dan huwa neċessarju bżonn biex inħarsu s-saħħa tal-ċittadini u biex ikun hemm aktar għarfien għal dawk li għandhom allerġiji, Fil-kas ta' sufanijiet, kifet nifem eh, situazzjoni u fi ma kienieċ kwistjoni illi wieħed ikun allerġiku, kwalunkwe konsumatur seta ġim il-qut, eh, meta uġi f'kuntatt ma' dawn il-prodotti. Allura, dak kuwa l-uniku eżempju fejn l-ispejjeż qegħdin jiżdiedu biex ngħidu hekk. Issa, għall-eżempji l-oħra għandna tnaqqis ta' spejjeż u aktar efficienza. Issa forsi nista' nagħti tliet eżempji hawnhekk l-efficienza aktar misjuda hija li jarbrabta brabta ma' aktar dettalji mal-proċedura ta' autorizzazzjoni għal prodotti. Hemmhekk hemm aktar eh, skadenzi li huma aktar ċari. Eżempju li huwa wkoll eh, ċara eżempju ċar huwa li m'hemmx skadenza l-istat membru li japprova il-prodott ħari, ġviri jekk il-kumpanija tat it-tarif kollu u għamlet il-valutazzjoni tar-riski il-kumpanija ma tafx meta il-prodott se jiġi approvat u dan mhux sewwa f'effiċenza amministrattiva u lanqas mod tajjeb għall-industrija għaliex ovvjament huma m'għandhomx pjanar għal dak xaqsam istrateġija ta' marketing u anke għar-riċerkaturi, u dawk li qegħdin jagħmlu riċerka applikata mhux se jkun jafu x'inhi din il-skeda. Allura dak huwa eżempju Mbagħad ovvjament hemm ħafna oħrajn fejn eh, nistgħu nitlu f'aktar dettalji jekk tixtiequ. Mbagħad hemm sistema b'mira eh, li jkun aktar effiċenza, jiġifieri sistema diċentralizzata għall awtorizzazzjoni tal-prodotti. Fil-fatt għandna sistema parallela, jiġifieri l-istati membri jistgħu jkomplu jawtorizzaw hekk kif spjegajt b'skadenzi aktar ċari u speċifiċi iżda nagħtu l-possibilità wkoll fl-istess waqt għal prodotti briskju baxx illi jmorru għal proċedura ċentralizzata fid-dejn l-Aġenzija f'Helsinki li diġà titratta prodotti kimiċi u dan għandu lan illi ovvjament ikonna efficienza, efficiencies of scale u din l-autorizzazzjoni ċentralizzata se tkun ovvjament qed tħaffef is-sistema aħna suġġerajna bħala l-ewwel pass illi dan ikun limitat għal prodotti briskju baxx. Dan huwa mod kif intejbu is-sistema kif ukoll eh, nejnu kumpaniji iżgħar illi jmorru għal prodotti li għandhom riskju baxx nissuġġerixxu wkoll li Eh, nittrattaw il-prodotti kollha li għandhom sustanzi ġodda li se jitqidu jitqedu fuq is-swieq fil-ġejjieni. Issa, element ieħor li wkoll huwa importanti huwa għaliex aħna nippermettu l-Istati membri illi komplu japprovaw il-prodotti fuq livell nazzjonali aħna għamilna rinforz tal-arfin, tal tal-rikonoxximent biex bekk il-kumpaniji ikunu jistaw jihdu vantaġġ ta' suq intern, ġviri, jekk stat membru jati l-approvazzjoni għal prodott bioċidali, l-istat li membri l-oħra jridu japprovaw dan sakemm għandhom xi ġustifikazzjoni biex ma xek. Ovjament, Ovvjament, nistgħu nagħmlu parallel mal leġislazzjoni tal-pestiċidi fejn l-arfin reċiproku huwa kemm xejn inqas aħra. Xistardu nagħmlu distinzjoni bejn l-użu tal pestiċidu tal-bioċidi. Fil-bioċidi għannek għanna qoddimna suq li huwa tassew eh, differenzjat għanna prodotti li huma per eżempju ehm, eh, jibdew minn disinfettanti, għal zjut u allura issu huwa ħafna iktar industrijali milli eh, wieħed immirat lejn l-affert agrikoli u anki nitkellmu dwar erbicidi għal parks u għal bliet iżda b'mod ġenerali hawnhekk qegħdin nirreferu iktar għal prodotti industrijali fejn il-karatteristiċi lokali huma ħafna iktar baxxi mill-leġiżlazzjoni tal-pestiċidi u għalhekk aħna saħħaħna l-arfin reċiproku dan huwa wkoll rikonoxxut fil-valutazzjoni tal-impatt u ifisser li qegħdin inniżlu l-ispejjeż. Forsi xi eżempju oħrajn ta' tnaqis fl-ispejjeż ovvjament għandna l-iskambju ta' data wkoll li hija importanti ħafna tejjibna wkoll il-ħtiġa ta' data nimponu fuq il istati membri li jiżguraw li meta l-kumpaniji ppreżentaw dossier Mhux fil-każijiet kollha jeħtieġu id-data kollha jekk il-prodott ma jitlobx dan. Palissa pereżempju l-approċċ ta' riskju baxx fil-direttiva eh, attwali mhux qed taħdem dan l-approċċ eh, kellu l-idea li jati il-kumpaniji sistemi ta' provazzjoni eħfef u prodotti u tnejn biss fit tmien snin ġew approvati bid-din is-sistema. U Tassew ukoll proponejna struttura armazzata għal miżati miżati applikati fuq livell nazzjonali aħna qegħdin nissuġġerixxu struttura mhux livell u għal miżati applikati għal eka għal proċedura ċentralizzata se nadottaw taħt komodoloġija bħal ma ġara fil-riċ regolament illi ifassal il-miżati u fil-proposta aħna deskrivejna u kol prinċipji ta' mizati għal tnaqis għal SMEs. Fl-ħarnet, biex nkunet kollox, e, e, minn direttiva il-test f f'regolament biex neleminaw il-perjodu ta' transizjoni iżda aktar u aktar biex innaqsu il-pis amministrativ aktar importanti huwa illi ikon applikazzjoni uniformi tal-iskadenzi u id-dispozizjonijiet li ta' sewma importanti għal dak li nxaqsam skadenzi biex bekk il-kumpaniji ikollhom Eh, jisaw jgawdu suq intern ikbar u aktar effiċenti għalihom. Jina nistani għafawnek, grazzi ħafna paċenzja ta'kom u jiena nkun nistaw wieġeb għal xi mistoqsijiet ta'kom, grazzi ħafna. Grazzi tassew, naħseb din kienet, eh, dakin, din kienet prezentazzjoni utli ħafna dwar valutazzjoni tal-impatt komprensiv ħafna, jiena naħseb illi E, taqsira esekuttiva ma tispjegax eżattament x'tassew sar fil-valutazzjoni tal-impatt. U din hija nuqqas ta' ħafna mit-taqsiriet li nirċivu mill-Kummissjoni. Meta naqra l valutazzjoni tal-impatt mhux ċar x'għażliet għażiltu fil-fatt u allura forsi l-aħjar ħaġa u li tindikaw l-għażliet tagħkom. E, u kienem u koll tabella u kol utli ħafna fil-valutazzjoni ta' l-impatt u din it-tina analizi ċara ta' tfaddil tal-tfaddil li se jisir dan ħajkun utli ħafna biex naraw il-bilanċ bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji. Dan huma kwistjoni ġenerali u nittama eh, li aktar arfin dwar il-valutazzjoni tal-impatt eh, jista' jwassal biex ikonna taqsiriet eżekuttivi aħjar li jistgħu jgħinu tassew il-kumitat biex bekk aħna ndu vantaġġ tad dettalji kollha li nsibu fih dan il-valutazzjoni. Da punt tekniku bħala chairman. Issa ngħaddi l-kelma lill kellima is-Sinjura Klas issa jew is-Sinjura Sartori min jixtieq jiftaħ id-diskussjoni. Forsi aħjar is-Sinjura Sartori bħala rapporter tagħna. Grazie President. Grazie President. Xi femit tal-bidu minna ħatijaj unbat naddu għall-aktar il-kontenut. L-ewwel net jina sodisfat tal-fatt illi kif eh, il-Kummissjoni fakritna saf l-aħħar se jkonna strument ġuridiku li huwa regolament naħseb illi f'kwistjoniet bħal dawn anki fil-passat eh, da kollu wera illi dan huwa l-istrument ideali għaliex ifisser applikazzjoni diretta f'kull stat membru dan iwassal għal soluzzjoni għal ħafna problemi li tajna magħhom fil-passat. U għalhekk eh, din hija xi ħaġa sodisfaċenti immens. Umbatt, xtaqt infakkarkom kif il-President Harber u kol talab fil-ittra tijaw ta' 22 ta' Lulju l-konferenza tal-Presidenti xta' ipotesi tal-bidu tal-sin tal-kompetenzi għal dak li għandu x'jaqsam dan ir-regolament talab illi xi kapitli jiġu trattati b'mod esklusiv. Sissa għadna ma nafux eżattament ir-riżultat tan-negozjati mal-Kumitat Envi iżda jiena nista' ngħid u l-Onorevoli Klass hawnhekk tista' tikkonferma li aħna naqblu jiena u Sinjura Klass dwar kollaborazzjoni mill-qrib biex niddiskutu aħjar dawn is-suġġetti e, e, u tkellimna u dal-waqt se nerġa'w nitkellmu biex niddefinixxu id-dettalji dwar il-kompetenzi se nibat komunikazzjoni li shadows u kol dwar din il kustjoni fil-ġimma li ġeja. Issa, dwar il-proposta. Dina iżom l-istruttura tas sistema fuq żewġ livelli li kienet diġà preżenti fid-direttiva ta' 98 u kollox ma kollox però din qed u kol t tċara xi elementi kontroversjali u kol pala regolament. Jina nħoslu huwa meħtieġ iżda illi xi aspetti għad irridu niddiskutuhom. Inħoss illi il-formulazzjoni attwali teħtieġ xi tibdiliet u dawn huma punti illi mbagħad sej eh, se waslu l-intervent tiegħi. Jiġifieri l-ewwel nett il-kriterji ta' esklużjoni. Jina nħoss li dawn il-kriterji għal dawn il-sustanzi attivi e kif huma formulati fit-test tal-proposta fl-artiklu 5 jeħtieġu definizzjoni aħjar biex nilħu l-anijiet proposti. Naħseb illi nistaw nindividwaw mezzi aħjar biex ikonna l-eżezzjoniet meħtieġa għal twettiq kif supposta su intern u fl-istess waqt niggarantixxu livell qoli ta' ħarsien għas saħħa umana tal-annimali u tat-tfal. Punt ieħor għal dak li għandu x'jaqsam il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fil-komunità. Fil-proposta iddaħlet proċedura ċentralizzata jew komunitarja ta' autorizzazzjoni u din hija xi ħaġa jina nilqa b'mod pozittiv għaliex dan jista' jgarantixxi sistema teoretikament aktar effiċenti għaliex fil-proċeduri hemm sistema ta' konsultazzjoni mal-istati membri l-oħra illi f'kas ta' autorizzazzjoni nazzjonali u ta' rikonoxxament reċiproki inkell minnaħa l-oħra naraw il-proċedura iktar tieħu fit-tul. Iżda, għal kib jina nifem il-motivazzjonijiet li waslu l-Komissjoni għal din il-proposta, jina nħoss illi irridu u koll inqisu l-possibilità illi inwessaw l-ambitu tal-proċedura komunitarja lejn kategoriji oħra B'mod progressiv iżda qabel l-2023, xi ħaġa li iżda it-test pre, eh, prezenti jider jett jantiċipa. Jiena nħoss illi dawn id-dati huma wis ehm, eżaġerati. Issa, dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Minnaħa, aħna b'dan ir-regolament edin uh, nisqu kemm huwa meħtieġ illi ninkoraġixxu eh, ninkoraġġixxu riċerka u innovazzjoni iżda f'artiklu 46 tal-proposta qegħdin naraw kif jistgħu jsiru xi eżamijiet tipiċi u testijiet Dinja tema delikata ħafna setturi kollha li ntrattaw magħhom. Iżda, ċertament dan huwa marbut mal-ispejjeż aħħarin tal-proċedura u meta tqisu wkoll ir-regoli li napplikaw dejjem meta nitkellmu dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni u t-testijiet, eh, dak kollu li huwa meħtieġ biex eh, dak kollu huwa meħtieġ biex aħna nżommu b'trejjeż baxxi u għalhekk dan jista' jirrappreżenta nuqqas ta' inċentiva f'dan il-qasam. U mbagħad nistaw naraw u li eventualment ikonna periklu għas saħħa umana u l-ambjent għaliex organizmi perikolużi jadattaw baktar mod eh, malajr għax jiżviluppaw resistenza għal dawn il-prodotti bioċidjali jekk aħna ma jkonniex eh, possibilità ta' tibdil aġġornament il-ħin kollu. Issa punt ieħor irridu niċċaraw aħjar il-konċett ta' formula tal-formulazzjoni tal-qafas għal dak li għandu x'jaqsam eh, dak li kellna qabel, l-istruttura ta' qabel. Mhux ċar se tkun il-proċedura li nsegwu biex Eh, ikonna bioċidi b'karatteristiċi fiħdan qafas diġa autorizzat. Jew se jkunu l-imġiba illi il-negozji jridu jadottaw jekk ikun hemm xi tip ta' tibdiliet fil-marġni ta' tolleranza ta' sostanzi attivi fiħdan formulazzjoni li diġa ġiet autorizzata huma meħtieġa u għalhekk linji gwida jew aktar regoli biex bekk niddefinixxu każijiet mhux meqjusin mill-proposta twali. Issa l-arfin reċiproku tassew hija regolata aħjar meta nqablu ma' situazzjoni attwali ta' irridu definizzjoni aktar ċara minħabba ovvjament nuqqas ta' eh, esperjenza li għanna għatwettiq tiegħu. Sissa lebda proċedura ta' reċiproċità ma' avvanzat il-qudiem. Irdu naħsbu għalhekk li ndaħlu dispożizzjoni oħra biex bekk dan jista' tassew is-seħ. Kategorija oħra ta' prodotti li jeħtiġu definizzjoni aktar xirqa hija dik rappreżentata mill-bioċidi ta' livell baxx artiklu 3 jiddefinixxi dawn u 17 u bat jagħti kriterji illi dawn il-tipi ta' prodotti ġdi kollhom huwa utli jiena naħseb illi konna aktar definizzjoni ta' kunċetti illi wieħed jista' jinsa fil-flużu ta' dawn il-prodotti biex bekk ikonna interpretazzjoni aktar korretta tal-artiklu. Issa, materjal u um, prodotti trattati Hawnhekk l-argument tal-ambitu kol wassal ukoll għal reviżjoni u jiena nieħu pjaċir li nara li kategorija importanti ta' prodotti bħal dawk ta' drab u jew materjali trattat ġi imdaħħal fl-ambitu tal-proposta mod partikolari 47 illi fih u kol dispozizjonijiet preferenza ta' tikettar. Nittu xieħtiġijiet minn kategoriji oħrajn u dan minn artiklu 51. Jiena naqbel mal-bżon illi kunem it traċabilita e, mod partikolari meta dawn il-prodotti ġew importati. Issa dwar il-valutazzjoni ta' paragun għal tiġdid tal-autorizzazzjoni meta wieħed ikollu mbagħad l-esperjenza fl-użu tal-prodott dan se jkun punt fejn nittama li nisma aktar suġġerimenti. Issa, kwistjoni tal-aħħar. Eh, kwistjoni pjuttost delikata marbuta mal-konfigurazzjoni mas sistema ta' autorizzazzjoni u s e, su ta' sustanzi attivi bioċidi. Dan huwa wkoll rappreżentat miż-żmien li huwa meħtieġ biex bekk wieħed ikollu awtorizzazzjoni u l prodotti ikun jista' jitqiegħed fis-suq. Daw kollha iżda illi ma jagħmlux talba għall awtorizzazzjoni jistgħu jiddeċidu illi jistennew id-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti. Dawn l-atturi jissejħu eh, free riders u il-formulazzjoni attwali teħtieġ xi tibdiliet biex tiggarantixxi lil dawn il-free riders li ma jħidux vantaġġ eċċessiv eh, minn dawk illi jaddim il-proċeduri anki għalkemm aħna nifmu li ħafna minnhom huma SMEs u dawn l-SMEs illi ovvjament l-Ewropa tixtieq tiddefendi u allura għandna qan eh, li huwa eh, bżewġ fuq żewġ binari hemm ħafna xogħol xi seħ, xi jsir, il-proposta mhijiex iżda faċli għandna kalendarju illi jbassar skambju ta' opinjonijiet fil-25 fil-26 ta' jannar bil-femiet u it-tibdiliet eh, fis-26 ta' frar. Iżda skont regola 50 tal-regoli ta' proċedura dan kollu jista' jinbidel għaliex kollox ovvjament irid isir flimkien mal-kollega Klass. Grazzi. Uh, well, thank you very much for your... Um... għall-analizi komprensiva tijak, Signora Sartori u bla dubju nistaw nħalluk li tilħaqtejn fil faqs ma rispettivi li aħna għanna interess qawwi fihom. Bla dubju aħna tinħasu li l-patta evalwazzjoni u rigward it-tibdilit li saru dwar l-autorizzazzjoni tal-prodotti u l-Kummissjoni wkoll tkellmitna fuqha li fatt li prodotti tiġu importati materjali li qed jiġu trattati, ovvjament din qed qajjem kwistjoni partikolari dan il-kumitat konxju dwar dan il-punt anki kwistjonijiet dwar arfin reċiproku u jina ċerta li insert kompleti diskuti fuqhom. Bla nista' jkollna mistoqsijiet li komissjoni fuq l-evaluazzjoni ta' impatt u skambju ta' opinjonijiet qed nara li xċedu rapporterja Sinjora Gappard, is-Sur Buzzo li mhux jataw, is-Sur Commons, is-Sinjura Rula li ma taqta' qalbaqat jekk tixtieq tikkontribwixxi jekk jogħġbok, is-Sur Fox li qiegħed hawnhekk minn tal-ICR, is-Sinjor Salvini mish qedaw, u mbagħad għandi s-Sur Barnier li jixtieq jikkontribwixxi. Jiġifieri jekk aħna nistgħu nilqgħu kummenti osra biex jek biex e, e, għax għanna sinjura klassi tixtieq titkellem u l-kummissjoni tixtieq twieġeb. Ġifrina lesta li natikom il-kelma un-bat il-Shadow Rapporteur. Kif tidu intom? Zuerst einmal Dankeschön, Herr Vorsitzender. Danke, dass ich... Grazie tassew, sur Chair. Grazie tali tajtni l-opportunità li nitkellem fil-kumitat tiegħek, se nitkellem fil fil fil-osor, Sinjura Sartori kważi kważi koplit kollox u għajmet l-aktar punti importanti Meta nipruvaw namlu l-evalwazzjoni tal-spiss din proposta li ħarġet bija l-Kummissjoni fil-Kumitat tal-Ambjent il-bira, kelli l-opportunità li niddiskuti dwar din il-kwestjoni, jekk hemm xejn kwestjoni diffiċli għaliex dan is-suġġett. M'għandux jiġi biss kalkulat ċentezmi u euro, hemm vantaġġi għall-ambjent, hemm ukoll spejjeż oħra U għalhekk diffiċli daqsxejn tkun tista' tiġbor il-prezz ta' din il-proposta. Aħna tnejn ser kunu qed inħarsu lejn kif nistgħu naqsmu dan ix-xogħol. Għandna regolament sħiħ li qed jiġi meqjus miż-żewġ komitati. Però un punti ta' repetizzjoni, repetuti. U għalhekk operazzjoni msaħħa permessa kooperazzjoni msaħħa twassalna għal konklużjoni, l-aħjar konklużjoni. Mela, l-aktar punti importanti u kollegi minn gruppi oħrajn ser jisemmu dawn il-punti u koll. L-ewwel net, l-evalwazzjoni tal-impatt minnha tal-Kummissjoni hemmhekk hemm siri ta' spejjeż ta' spejjeż minn 193 sa' 700 miljon euro, ġviri għanna varjetà kbira ċfri diffiċli li eh, nippuntaw subajna lej xaġa partikolari għal kemet najdu dan, eh, nistaw ukoll konna tip ta' eh, fl-ħar mill-ħar nkun qed infadlu minn fuq ċertu affarijiet. Jekk aħna nħarsu lejn artikli li huma trattati jew inkella materjali huma trattati, naħseb li ikun possibli li najdu li da kollu li ġej minn pajis terz skont leġizlazzjoni Ewropea għanda tiġi trattata, però jekk inti mbagħad ikollok tindika il-materjali fiħdan sustanza u najdu dan il-prodott qed jiġi trattat din is-sustanza għax dan huwa pereżempju prodott bioċidali, din hija xi ħaġa kemm xi diffiċli, l-importanti li ngħidu li għandna l-kontroll ta' koll dak kollu li jidħol fis-swieq tagħna li jilħaq il-rekwiziti legali tagħna, ovvjament iridu naħsbu dwar il-saħħa u kontrolli ta' importazzjoni sabiex aħna naraw li konna ta' biżejjed għal dan kollu. Ekku kollu responsabiltajiet differenti u eċaw kolli ja responsabbli għal rid ġasmajna dan u hemm ukoll ammont ta' pressjoni li qed issir għallanijiet ta' dan kollu, ġvijem kimiċi bioċidi. Dan u kollu importanti anke għal kummissjoni biex tkun involuta dan l-istadju b'din ma' din l-entità biex naraw eżattament x'spejjeż eh, futuri ser fuqhom u naraw x'ħad tkun l-aħjar proċedura biex namministraw dan kollu. qed jiffukaw fuq l-autorizzazzjoni ċentrali tal-Unjoni Ewropea għal prodotti ta' e, riskju baxx, però fir-rapport tiegħu jiena tinsiba kemm xejn diffiċli biex nieħu deċiżjoni a x'inhu prodott ta' riskju baxx u li ma prodotti huma assistiti briskju aktar oli jekk aħna għannar fin reċiproku forsi nkun nistgħu nagħmlu flimkien aktar bis-saħħa. bis seħħa bis Forsi danu biss l-ewwel pass, però l-an principali tagħna u li għanna l-istess livelli ta' saħħa u ta' sigurta fost l-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu naqblu fuq għan komuni. Is-Sinjura Sartori, meta jina l-Italja fis-sajf u nixtri eh, spray tal-nemmus, dan ikun qed jaqbel ukoll ma l-istess rekwiżiti iġeniċi u tas-saħħa fil-pajjiż tiegħi. Jiġifieri aħna rridu nassikuraw li għal dan il-suq intern komuni jrid ikollna dispożizzjonijiet komuni u nkunu nistgħu naħdmu eh, l-istess u nisperaw li nittamaw li niksbuhom. Grazzi tal-li inti fl-imkien magħna dak li huwa import, proġett importanti u naħseb li hemm ħafna implikazzjoni tas-suq intern. Jiena naqbes naqbel miegħek fuq il-istimi tal-ispejjeż il-proposta tal-impatt ta' evalwazzjoni fil-fatt il-Kummissjoni identifikat tfaddil amministrattiv. Interessanti li nsibu naraw kif dawn jistaw jisseħħu, pero għandek raġun li meta nitrattaw ma' kwistjoni tal-konsumaturi dawn huma diffiċli ħafna biex nizmon, pero dawn huma benefiċi li wieħed jista' jikseb minn din it-tali politika. Irridu naraw li ċertu kwistjoniet ikunu koperti bisħi għaliex hemm ċertu kwistjoniet anke ta' tikkatjar li bħalissa qegħdin nikkonsidraw fil-kwistjonijiet ta' tikkettjar ta' tessuti. Jiġifieri hemm xi rapporti li qegħdin ċertu parti ta' rapport qed jirrepetu ruhom. Sanat il-kelma li xedaw rapporters nibda bis-Sinjora Gephardt jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew. Fil-fatt jinara xedaw shadow rapporter fuq dan ir-rapport. Ċifri qed nagħmel qed nirrappreżenta numru ta' nies illu. Dan huwa suġġett ferm, ferm importanti U hawnhekk aħna qegħdin nittrattaw ma' numru estis ta' prodotti bioċidali, pestiċidi, prodotti tossiċi u serja varjetà ta' prodotti li aħna qed nippruvaw insibu ftejn fuqhom. Issa aħna nafu li hemm żewġ għanijiet li semmew anke mill-Kummissjoni Ewropea. L-ispejjeż iridu jitnaqsu u anki l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem iridu jiġu protetti. Jiena naħseb li l-ispejjeż huma ta' importanza sekondarja f'dan il-każ. Fl-opinjoni tiegħi, dak li rridu nassikuraw u li meta il-bioċidi edin jiġu użati dawn ikunu siguri, jipproteġu l-ambjent, ma jikkawżawx ħsara fil-ilma ta' taħt l-art, jew jekun taħsara għas saħħa tal-bniedem, U meta niġu għal relazzjoni bej il-bioċidi u rezistenti għall-antibiotiċi, inkunu nafu xinu jisseħ. U jider importanti li jkonna prodotti bioċidi għalli mill-inqas fissu. Issa, minnaħa ta' l-spejjes u bla dubju l-industrija trid poġġi dawn il-prodotti fissu, aħna rridu namluha jekana dawn mux ħajkonna eh, rekwiziti stretti, ovvjament ħammorru ħanimxu konta da kollu li qed namlu. Il-Kommissjoni fil-proposta tagħha inkludiet aspetti pożittivi li il rapporter fil-fatt semmiet u l-ewwel qabel kollox għandna l-inklużjoni ta' materjali trattati u din hija ħaġa tajba li tajb li konna t-tikketjar aħjar u dan importanti ħafna anke għall-intraċċar ta' importazzjoni, dawn ma kollha punti li kif diġà qatt huma ta' benefiċċju. dan kollu nibża, għalkemm jien irid nistudja dan it-test aktar bir-reqqa, nibża li meta niġu għal dak li fil-fat qalet il-Kummissjoni rigward l-arfin reċiproku, Għana ser naraw tnaqis ta' rekwiziti għal l-autorizzazzjoni ta' prodotti. Billi innaqsu il-burokrazija, aħna nkunu qegħdin nispiċċaw b'livell aktar baxx ta' protezzjoni u jiena naħseb li dinja xi ħaġa li rridu nħarsu aktar mill-qrib. Dinja waħda mill-kompetenzi prinċipali ta' dan il-kumitat il-protezzjoni tal-konsumatur u għalhekk jiena naqbel bisħi ma' Sinjura Sartori li aħna rridu nagħmlu kull sforza biex nassikuraw li aħna għandna kooperazzjoni imsaħħa fuq dan il-punt. Mhix kwistjoni biss li nitproteġu l-ambjent, hija kwistjoni ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew is-saħħa tal-konsumatur. Għalhekk nittama li aħna ser ikollna ħin biżejjed biex nassikuraw li il-partijiet individwali jistaw jiġu analizzati kif suppost. Sabiex bekk aħna ma nispiċċawx eh, nitilfu kollox il-qalep u l-ġbejna. Mela, jekk nistgħu nagħmlu affarijiet aktar faċli jien nagħmluha, però nżommu l-aktar livell li ta' protezzjoni f'dawn il-oqsma li għandni f'semmejt. Grazzi. Grazzi tassel, Signora Gebhardt. Issa Sur Kreutzmann jek joġbok. Grazzi tas-sew, Sur Chair, il-kollega tijaj tal-bitni biex nat il-parri tijaj tal-għalde u sen nitkellem bl-Inglis un bat forsi ser iktar tart naddi kommenti bil- Ġermanis, aħna naqblu mal-punt tal-Komissjoni n u il-ħtieġa ta' direttiva 98 għal sakemm is-sigurtà tkunx eh, effettwata b'mod negattiv, importanti li jkollna proposta li tkun tista' timxi fuq il-proċeduri li kellna ġifri tnaqqas il-pis amministrattiv u ta' burokrazija anke għall-kumpanija u għal awtoritajiet pubbliċi aħna naqblu mal istensjoni tal-ambitu tad direttiva preżenti tal-bioċidi f'artikli li jiġu kuntat ma' l-ikel u dan jista' jkun ta' teddi dal ħsaħ tal-bniedem aħna naqblu li irridu nassiguraw li jkollna prodotti siguri fl-Unjoni Ewropea kontrolli ta' sostanzi li fihom ikollhom ċertu tossiċi, prodotti bioċidjali li jinġibu minn barra l-Unjoni Ewropea. Importanti li jkollna rekwiżiti stretti mhux biss fil-Kumpanija Ewropea u kumpaniji li mhumiex tal-Unjoni Ewropea jpoġġu ipoġġu materjali ma jkunx verifikat mill-Unjoni Ewropea u li ovvjament ikunu ta' perikol konsumaturi. Għalhekk huwa neċessarju li kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-Unjoni Ewropea jkunu tal-istess fuq l-istess livell sabiex ma jkunx hemm eh, eh, distorsjoni ta' kompetizzjoni u fej kumpaniji ma jmorrux barra l-Unjoni Ewropea biex ma jkollhom inqas rekwiżiti inqas pejjeż. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni hija importanti sabiex ikun hemm iktar eh, proċeduri li jimxu b'mod ħarir. Madanakollu il-kombinazzjoni ta' proċedura autorizzata u il-proċedura eżistenti fuq livell ta' stat singolu tal-istat membru hija komplessa. Proċedura waħdina mhix stabilita għal kull prodott bioċidjali dan jista' jkun ta', ta effett tajjeb u anki ta' valur għal kumpaniji li jkunu qegħdin jagħmlu talba l-awtorizzazzjoni Għet mill-argumenti li tresqet minna tal-Kommissjoni kienet li proċedura autorizzata ser twassal għal aktar riċerka innovazzjoni għal prodotti bioċidjali li ovvjament hija mixtieqa. Pero aħna rridu nassikuraw li din l-proċedura hija aktar sempliċi minn dik nazzjonali għaliex inkella ma jkunx hemm valur miżjud u mhux ħajkun hemm lok biex natu dan din il-mira lil l-Aġenzija tal-Klima għaliex dan jimplika wkoll eh, aktar rizorsi budġetari għall l-Aġenzija. Da, però dan kollu jista' jkun aċċettabbli jekk il-proċedura ta' kull stat membru tiġi kjarifikata u l-effiċenza tagħha tiġi imsaħħa u tassikura li hemm bilanċ tajjeb bejn il-vantaġġi tal-autorizzazzjoni tal-proċedura tal-autorizzazzjoni u l-isforzi budġetari li jridu jsiru mela ejja namlu ħana ħana tikom ftitkom ħana di ftitkom bil-Ġermani sissa. Is-sur Njura Gebhardt għalet kemm importanti li għall-ambjent u anki għall-konsumaturi, għall-saħta tal konsumaturi daw ma jindom xikunu medda u l-Aġenzija tal-Ambjent qed tipprova saħa mm, regolamenti anke biex taqta' burokrazija u anki l-organizzazzjoni ser jibbenefikaw minn din minn dan kollu, però dan kollu jista' jkun ta' detriment tal protezzjoni tal-konsumaturi. Aħna nħossu li wieħed mill-għanijiet ta' direttiva li ntejbu il- protezzjoni tal-ambjent u tas tal-bniedem din hija xi ħaġa tajba ħafna perek innaqsu l-birokrazija da ma jfissirx neċessarjament li ħajn waslu li jkollna livelli aktar baxxa ta' protezzjoni. Il-prodott il-prodott għandu jitpoġġa fis-suq la darba ikun hemm analizzazzjoni u naraw li ma jkunx ta' periklu minar, periklu għall-ambjent u periklu għas-saħħa tal-bniedem, però dan ovvja, din hija xaġa ovvja. Xejn mandu wasal fis-suq li jista' jkun ta' periklu għall-ambjent u jew tas-saħħa tal-bniedem. Pero il-mistoqsija prinċipali, sinjuri, li jekk aħna irridu innaqsu l ispejs tal-burokrazija meta aħna niġu għal kumpaniji tal-żaru medji ikun aħjar għal jom li jonfqu l-flus fir riċerka fil-innovazzjoni, prodotti innovattivi li jistaj jitpoġġew fis-suq u qed inkomplu ninjuraw dan il-punt fil-kontesta dan ir-regolament li l-kumpaniji li jistaw ifadlu dan il-flus jistaw jħolqu impjieg Iġveri din hija dan għandu jkun lantana li nassikuraw li hemm l-impjieg sabiex aħna għalhekk aħna nilqgħu it naqis ta' space burokratiċi u anki opportunitajiet tal-kumpaniji biex ikollhom ikunu innovattivi, poġġu prodotti fissu li huma siguri u anki jħolqu impieg. Għalhekk aħna nilqgħu din id-direttiva. Grazie. Right, thank you very much. I, I just want to remind colleagues we never... Grazzi ma tantx fadlinna ħafna ħin u aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu l-istrateġija eh, li qiegħda li resetinna il kummissjoni ġifri ma tantx nistaw nitkellmu fuq il-kwistjoni politiċi aktar wisa dan nagħmlu aktar tard. Ġifri aħna rridu naraw jekk il-Kummissjoni ħarġu strateġija tajba llum u dan huwa biss il-bidu tal-proċess u mhux it-tmiem. Issa s-Sinjura Rula mbagħad is-Sinjura Fil-qosor? Mela. Bil-kontet ta' delegata membri oħra jena naħseb li din huwa l-Kumitat tal-Konsumaturi u mhux il-Kumitat tal-Industrija jew inkara Kumitat tal- Impjek u għalek għal interess tagħna li nassikuraw li s-simplifikazzjoni proposta mill-Kummissjoni ma ta' benefiċċju għal konsumaturi. U għalek il-grupp tijaj ser jkun qed jikkontrolla dan kollu. Inaħseb is-Sinjora Sartori għamlet xogħol tajb bħala rapporter, semmit l-iktar punti importanti, ser tirċivi l-appoġġ tagħna u aħna għadna maħarisniex lejn il-rapport fid-dettal, però ser nkun qed nagħmel dan u naħseb inkun nistgħu nappoġġjaw. Grazzi. Uh, Mr. Fox. Mr. Fox. Grazzi ċer. Nista' ringrazzja Sur Kretzman għal-kommenti tiegħu għaxin jien bilmu kollox minn dak li qal. Imma mat partikolari din ċertaw illi m'hemm xejn ma jidħol xejn fis li ħaj jema sara lil saħħa jew lill-ambjent u jiena notajt eh, dak il-komment li seħ sar li qal li dawn il dan regolament ħajjen biex innaqsu testjar ta' flaq n annimali li xaħġa li aħna nilqaw kol spejjes li aħna ser nifrankaw ja xaħġa nilqaw kol għaxin ħajkun beneficju għal konsumatur u bħalma ħajkun u din naqis fil-spejjes ħajjajn il-riċerka u l-innovazzjoni u din fl-interessi tal-konsumatur jina ftit mħawa dwar dak li għal kollega soċjalista tiegħi li qal li għandna bżonn aktar birokrazija għal ġdin ħattejn ħarsin. Imma ma tantx naqbel miegħu hawnhekk diskaċina jiena naqbel ma' Sinjor Klaus. Rikward x'inhu x'mhuwiex prodott ta' riskju baxx. Jiena nixtieq nara definizjoni ta' dan mwessa ħalli iktar kategoriji tal-bioċidi jistaw jitlu taħt is-sistema ċentralizzata, diċentralizzata u din tista tejn biex innaqsu l-ispejs fl-ħar l aħħar nejnu l-konsumatur. Grazzi l-Sur Barnier, Sur Sheldon Moser, Sur Barnier, Jimma rix nati bidu għal-dibattitu li ħar nkomplu bieħ iktar l-qoddim, imma l-ewel ħan urġti u koll nħax ċansuna sartori biex titkellem, għassu l-ewel Njura Barnier, Sur Barnier. Grazzi. Inti għed fil-fat illi aħna għed nevalwaw istrateġija illi tresqet u mux il-xejri ġenerali. Aħna għedin nħarsu ftit lejn x'ser jiġri per mezza dan it-tekst iktar il-qoddim u naħseb illi bħal ħafna dokumenti oħra ġi żviluppat mod intelligenti ħafna. Per eżempju, l-istess jista' jingħata xogħol li sar friċ. L-MPs ħadmu magħhom hemm ukoll. Nistaxini ma peress ħabba l-problemi tal-ferroviji li kellna llum uh, u l-ħinijiet differenti tal-laqat li kelli kena nattendu um, nixtieq ngħid fissem ħadd ieħor li mhux qetaw illi il-presentazzjoni ta' tekst kien interessanti ferm u da speċjalment dan jisħab fuq il-pakket tal-pestiċidi li hija xi ħaġa illi jiena dimt eh, eh, dimt dimt fih tul il-presidenza Franċiża jien nixtieq nkun naf x'taħseb inti dwar sitwazzjoni li għandna bħalissa fil-rigward tal-pakket tal-pestiċidi wara sena wara li daħannija. Naħseb li hawnhekk ukoll opportunità tajba ah, biex infadlu l-flus, jew il-frankaw l-flus, u bli dawn regoli ġo applikati mm, fuq livell indaqsman dwar l-Unjoni Ewropea naħseb l-imprizi l-esti illi jaċċettaw limitazzjonijiet fisem il-saħħa pubbliku. Saħħa u din hija kwestjoni kruċjali għalina fiħdan dan il-komitat. Naħseb illi kifet l-imprizi lesti illi eh, jaċċettawa bassa li memx tfixkil fil-kompetizzjoni u li regoli jiġu applikati b'mod ġust. Jina għalek nixtieq nara eżattament se jiġri bil-pakket tal-pestiċidi, breach u bil-pakket tal-bioċidi għal boħra. Importanti huwa li jiġi implementat mod indaqs madwar l-Unjoni Ewropea nixtieq ningrazzja li għal kommenti tagħha, naħseb il-kommenti li għamlet fuq ir-ċerka kienet importanti u interessanti għax dan vera jista' jagħmel kontribuzzjoni lill-progress u lill-frankar tal-flus. Dwar xogħol li semma dwar l-importazzjonijiet ta' prodotti minn pajjiżi terzi Hawnhekk naħseb illi ovvjament regoli komunitarji jridu jiġu applikati. Il-Komissjoni ħadet xi passi biex tħares lejn l-armonizzazzjoni jew it-tip tal-taħriġ tas servizzi nazzjonali li huma responsabbli għal monitoraġġ tal-konfrontieri eh, per eżempju fl ajruporti jew fil-portijiet Dawn kollha huma importanti meta qed nitkellmu dwar l-importazzjoni ta' prodotti tan annimali hekk. Iġifieri, Kummissjoni, intom qegħdin forsi tikkontemplaw miżuri għat taħriġ tal mm, kull min hu involut fil- kontroll tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea u ġviri f'dak għandu xaqsaba skambi ta' prassi tajba Din ħaġa li interessani mod partikoli naħseb li dan it-tip ta' taħriġ is servizzi nazzjonali li wettqu dawn it-tip ta' eh, spezzjonijiet huma ta' importanza ewlenija hawnhekk. Grazzi naħtajja ħafna tal-punti tiegħek importanti eh, li huma pertinenti wkoll ħafna ehm, meta nqisu wkoll l-esperjenza li għandek dun il-qasam. Mella. Ma nar ma nar, Grazzi. Msen noqgħod nidħol f'polemika sħiħa hawnhekk. Għana ovvjament imħazbin rigward sikurtà tal-konsumaturi. Però jekk nifrankaw il-flus ma jfissirx laqas illi ħajkonna aktar sigurtà, anzi ġili jkoll ikfisser li jkollna inqas. Ma nafx jekk il-Kummissjoni qed tisma' bħalissa imma insomma għandi mistoqsija li Għandi mistoqsija speċifika għalik. Inti qed illi importanti illi ikonna s-sorveljenza tas suq aħjar, speċjalment fuq prodotti ġejjin minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Iżda jiena mħasba dwar x'qed jiġi bħalissa f'sorveljanza tas-suq. Aħna għandna kif uh, għamilna regoli iktar stretti għawlek f'dan il-qasam u milux għamilna sarriċ. U li rizulta li kienem ftit biss ta' si membri deċidew jonfqu aktar flus biex jinvestu fil-regolamenti iktar stretti fis ta' tas suq Nej, ġiġ ta' membri biss Inti jekk qed tagħmel dan it-tip ta' regoli ta' kontroll ħifisser li jkun hemm iktar bżonn ta' teħid tal kampjuni biex wieħed jara eżattament x'għandna nagħmlu biex ikun hemm sorveljanza tajba. Jien qed nistaqsi għandna bżonn forsi jodda hemm xi mod ieħor kif nistgħu nagħmluh dan għax dan ħajswinna ħafna flus. Grazzi nasib xol tijak kollu u eh, fuq dan il-rapporti u indispensabli na u kol għonek. Signora Gebhardt. Nishtin miġab il-Signor Kreuzman u Sir Fox. Forsi aħjar tisima waħjar meta nitkellem jenina jina meċi rritni ta' burokrazija u iktar iktar eh, regoli, jina t-nejt bissir meta qed innaqsu l-burokrazija ma rridux indajfu drittijiet li ħarsu il-konsumatur. Nimmix l-istess ħaġa, issa biex nirreferi għas Kreutzman, aħna għedinaw, u Sinjor Rura ċara mhux għedinaw hawnhekk fil-Kumitat tal-Industrija, din hija il- komitat tal-ħarsin tal-konsumatur u dan tinżommu għoddi għajnejna. Għajna nilqa dak li għalet il-Sinjor Sartori illi l-affarijiet irnhom jiġu verifikati u kontrollati, sorveljati. Naħseb illi li nalaħjar li għandi namel nikteb l-organizzazzjoni ġermaniza li jużaw din is-sistema u jgħidna jistaqsijom x-problemi edin e, jiltaqaw maħħom. U narra bat nerġu niktab il-kubisim dan rizultat u nar jgħidunna x jistam namlu dwar dan. Musa naqbatu u nwarrab kollox biex unajt ma stawx namlu għax ma mustax jissir jina. Nistaqsi l dan għax olna. Mela, li saret il-Komissjoni u il-Rapporters. Għaxa minuti bisan na dispozizjoni zona. Signora Xi, ma nafx jek xsew, sew jew le. Grazzi, se President. Nasef il-laqa li mizja fil kondentat kun nċumbajta. Mela, grazzi nishtiq, ningrazzja Signor Sartori, membri kollha tagħna il-Komitat ta' eh, il- kummenti ċari u ta' appoċ għal proposta. Nidispjaċina jekk għadna ma prezentajniex il-taqsira tal evaluatori ta' impatt kif xtaqtu ximdaqit. Ximdaqit meta tant tkun mitluf f'xogħlok ma ma tindunax illi mbagħad ħadd ieħor forsi ma jkunx jaffa eżattament qed jiġi u fuq xiex qed tkellem Nisab il-rizultat li ħareġ mill-evalwazzjoni ta' impatt, però huwa wieħed strateġiku u ħnerġa' lura li. Jien ixtaqt nisħaq illi l-lan ta' din il-proposta hija blebda mod emmek biex tnaqqas il-livell tal-ħarsin tal-ambjent eh, jew tas saħħa mhix ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu il-ħarsin tal-ambjent u tas-saħħa li hemm palissa minn kejjem barra xi eh, l-artikoli ta' trattat e, e, għalkemm jeżistu mhumiex effiċjenti. Għanna xie dispozizjoni toħra lek biex intejbu dan il-ħarsin ambientali, għanna kriterji ta' esklużjoni ċari illi ma jipermetux illi kunna marketing tal-iktar sustanzi perikolużi ah, eh, u musan għot nidħol fija fid-detal imma insomma l-għana u għek mux illi nasu mill-lat ta' sikurta ta' s-saħħa ambientali imma il-waqt li nkunu għedin namlu dan jirrit konna fl-istessin sistema iktar effiċenti. U din għanda tejn l-SMEs, mod ma' ovvjament eh, kompanija oħrajn, biex eh, iktar l-qoddim eh, jibdaw jiproduċu Eh, prodotti iktar sikuri. U għan palissa naluf ta' sustanzi fl-Unjoni Ewropea, ħafna minn dawn huma kandidati għal sostituzzjoni. U għan għannejnu dawn il-kumpanijin inkorġiċu għom ukoll li joħorġu binqas eh, prodotti ta' ħsara. Għalek għan minna studju komparativ fejn għanna prodott bioċidali li għandu sustanza li għu kandidata sostituzzjoni, irrid ikun hemm Eh, evalwazzjoni komparattiv li seħ paragun ma' prodotti oħrajn inqas perikolużi fuq l-ispejjeż ovvjament lan waqt li nkunu għadin konna protezzjoni u għalli u kol fissessin l spejjeż jiena smajt li forsi l proċedura ċentralizzata għandha titwessa. Aħna rridu nkejlu eżattament x'inhuma il-benefiċċji jien għandek, jekk inti autorizzazzjoni madwar 27 stat membru li suppost ħajkonna dal-waqt, ovvjaw ħajkun iktar effiċenti konna ċentru wieħed biex jaqdi kulħadd. Għanna waqafna ċentru ftit snin ilu eh, li dal-waqt ser jiġi implementat uffiċjalment. Importanti però li dan l-Aġenzija kollha il-mezzi kif taħdem il-budget u rridu naċċertaw illi fi prattika taħdem. Għalhekk sibna li forsi ta' min hija approċ gradwali min qal illi ukoll dan l-approċċ huwa tajjeb, kellem kellu xi mistoqsijiet rigward it-timing ma diġ ħaġa aħna niddiskutu, l-approċ gradwali hija essenzjali. Jekk inti tejn illi tejn ranka eh, dell-agenzija. aġenzija u dil proċedura ġdida. Aħna naċċertaw li dis-sistema taħdem kif suppost qabel ma nnidu s-sistema ġdida ċentralizzata. Għax palissa kollox qed isir fuq livell nazzjonali per sistema ta' rikonoxximent reċiproku li ma jaħdimx sew palma ġara fil-pestiċidi. U għalek din ta' sistema ċentralizzajja hija importanti ferm. Waqt ġifiri konna ħarsin importanti fl-list li għandha tkun indaqs madwar l-Unjoni Ewropea, mhux għax għandek rikonoxximent reċiproku li għandek taċċetta inqas ħarsin dal konsumatur Imma, aħna rridu naċċertaw, meta kollok prodat bħal dan li għandi f'dejja li qed nara kull Din tista twassal għal infezzjoni. Il lix l-infezzjoni għandha tkun differenti minn disinfezzjoni, il-sistema ta' disinfezzjoni għandha tkun mod f'pajjiż u mod pajjiż ieħor. Jekk inti qed tuża għall-użu ġenerali, għall-użu l-istess użu madwar l-Unjoni Ewropea, ma nistax nifhem għalfejn ma jista' ikun hemm l-istess sistema ta' disinfezzjoni madwar l-Unjoni Ewropea u għalfejn għandek hemm sun stat membru illi ma jużax l-istess metodu. Aħna nasbu li dawn il-permess ta' dawn miżuri għandek il-ħarsil imma għandek inqas burokrazija. Din dan huwa l-lan strateġiku. Jiena smajt ukoll wara kusenni tal-lejbin ta' tikketjar u dana jinvolvi traċċabilta. Għax jint m'għandekx il-tikketjar ma tistax titraċċa xejn Jekk inti għandek is-sufanijiet li qed importom, ma tistax tarek dawn ġew trattati bil-bioċidi jekk m'għandekx traċċabilità, il firi dan għandu jkun l-ewwel element jekk xi ħadd tkun traċċa xi ħaġa. Mbagħad mbagħad fl-istess ħin permezz ta' trattament tal-bioċidi ehm, jrid ikun hemm numru wkoll li jrid jiġi mniżel Dan qed nitkellem dwar il-kura tas-saħħa. Imma eh, u ħarsin tas saħħa imma wkoll jekk kusenja ta' kompetitività ġewwa l-Ewropa l-produtturi tal-prodotti tal-konsumaturi jużaw sustanzi, jridu jużaw sustanzi li huma provati. U jekk dan ma jiġix kontrollat fuq prodotti um, importati, jista' jkun li huma jużaw ċertu uh, prodotti li fl-Unjoni Ewropea ma ġewx approvati, forsi huma irħas, u mbagħad jesportawhom lejn l-Unjoni Ewropea binqas prezzijiet. Imma ovvjament eh, il-prodott ma jkunx ta' ta' skont ir-regoli. Ninforzar hija essenzjali, hija responsabilità tal-Istat membru ma jfissirx illi ma nistawx nejnu l-dwana illi jkunu ktar informati u illi jkunu jafu x'għax xiridu ifittxu għanna per esempio sekurta fuq ġokarelli, għanna ħafna kwistjonijiet oħrajn li aħna rridu nikkontrollaw fil-frontieri tal-komunità. U f'dan il-każ partikolari probabbilment ta' min niġbdu l-attenzjoni tal-uffiċjali kollha ta' dwana biex nagħmlu aktar effiċjenti. Ħajkun hemm forum f'eka fuq il-kooperazzjoni u forsa bejn l-awtoritajiet u ser naċċertaw illi dan ħajkun fis-seħ. Jien għandi għammin li xejjer li bdej il-President biex probabli xej li li jirrit naġġel u aħna rrid ngħid illi għandna wkoll qed naċċertaw illi hemm bitnaqqis tal-ispejjeż. Ukoll, grazzi. Grazzi ħafna tal-dan l-informazzjoni eh, prezzabli tiegħek. Nishtiq indur lej s-sinjar sortari ma nafxek t-ċtej ħaġa dwar l-skeda u punti oħra. Ma forsi għan nekġiġ minuti ċans qabel ma narqu. Grazzi jiena naħseb illi rridu nkunu sodisfatti bid-dibattitu li kellna hawnhekk illum għaliex huwa ċar dak illi għawa huwa mistenni minna għandna minna ħata dan il-regolament u sa fejn naslu. Jien nixtieq nirringrazzjakom tal-kontribut għalhekk tagħkom. Il-kalendarju li għanna qudiemna dimna, e kif innu fasal palissa qed jantiċipa skambju ta' informazzjoni fil-25 u 26 ta' jannar, mbagħad bejn il-produtturi fit-2 ta' frar, Umbat il-aboz abbozz tal-opinjoni fit-23 ta' frar iskadenza tal-emendamenti 26 eh, ta' frar il-konsiderazzjoni tal-emendi eh, ta' 16 ta' marzu, e unko 17 eh, ta' marzu, 6-7 ta' april mbagħad il-Nerv Riverdu rapport mbagħad nivvotaw fi plenarja. Mm, aħna provajna weekend żobmu ba' ħin kif talbu l-kollegi u naħseb illi mal-ftemiet li għamilna jew li nistaw namlu peress ma kienx hemm xi disgwit nittamaw illi l-anijiet illi uħtiġijiet ta' ħafna kollegi inkunu nistaw ninkorporaw għamawnek fil-rapport. Grazzi. Well, thank you very much indeed, uh, Mrs. Grazzi ta' un-sew, Signor Sartori, tal-li dan l-element ta' dan l-ewwel skambi ta' informazzjoni kif edna l-dokumentazzjoni minn tal-evalwazzjoni ta' napattu huwa disponibbli ma' sekretarjat jekk tridu ta' tuwa daqqa ta' f'termini ta' strateġija u jekk aħna nistgħu nappoġġaw dak li qed jippruvaw jiksbu l-Kummissjoni ġifieri ħarsin aħjar għall-konsumatur li nsaħħu l-interessi fis-sorveljanza tas-suq u eh, prodotti importati u b'mod partikolari l-SMEs li huma identifikati hawnhekk jidher illi hija proposta illi se jissodisfa il-membri tal-komitat kif ukoll partijiet involuti fl-industrija kif ukoll kull konsumaturi dub xi mod niksbu dan il-bilanċ li huwa dejjem importanti niksbu f'kull proposta naf illi Sinjor Klas taqbel miegħi illi nkun responsabbli, persi responsabbli mod ġenerali fuq id-dossier kollha kemm hu. Mela, grazzi ħafna tal-li ħattu sem, issa l-għalin mis fis-16 ta' novembru.